Dear colleagues, we are going to start. So, good morning. What type of anyway? Ħani bdew bl-adozzjoni tal-agenda. Ek m'hemmx oġġezzjonijiet. Mal mela, għandi xi punti ta' informazzjoni għalikom. Interpretazzjoni passoltu soltu hija disponibbli f'tnejn lingwa il file huwa disponibbli elettrikament u il-laqa ħatkun web streamed. Issa, fuq affarijiet tkun interessanti. Kif tafu fu wara f'sinar, tof'sinar, ħajkonna il-votazzjoni fuq il-politika tal-2011 mas segretarja ġenerali. Mela, nibqgħu fis-sala kieġobkom biex ikonna ċerimonja ta' firmar ma' kemm jista' jkun membri. U t-tieni punt huwa li għada nkunu qed nofru cocktail mill-aġenziji u e, entitajiet oħra ta' envy fin-nofsija. Ġifieri, ovvjament wara li jkollna l-iskambju ta' informazzjoni. u jkun sabiħ hekk ikollna kemm jista' jkun membri għal dan il-cocktail għada fit-nofsija. Nandu għada għal punt fuq l-agenda tagħna numru tlieta, rekomendazzjoni tal-koordinaturi li ġim qassa. M'hemmx oġġezzjonijiet, nista' nipprovawha. l għal-minuti tal-komitati, l-qad tal-komitati, ma' ġezzjonijiet approvat. Mux nġun il-rapporta fuq trilogu għaddej. Dak li huwa intis għal konsum tal-bnidem. Naraw fejn qegħdin fit-trilogu, fit-trilogu. Bata nattini trilogu fuq ir rig kasta direttiva fuq il-kwalità tal-ilma għal konsum, il-Parlament u l-Kunsill għamlu progress fin-negozjati. Fuq l-ewwel żewġ clusters, il proċa bazi tar riskju u l-kwestjoni tal-parametri, il-valuri parametriċi. Hemm ċertu elementi li għad jiġu finalizzati fuq livell tekniku u xi punti tekniċi għand trid jiġu negozjati fit trilogu li jmiss. l iskambju ta' informazzjoni ħadu sem fil-negozjati mal-Kummissjoni fuq l-approċċ għall kunsill fuq il-materjali ta' kuntatt fl-ilma u trilogu li jmiss ħajseħ fl-11 ta' 13 novembru għanzi. Tini trilogu li għadu għaddej fuq tastronomija biex nistabilixxu għaffas u biex niffaċilitaw investiment sostenibli ġifiri huwa trilogu konġunt bejn Envi u ICON. Kenna trilogu tal-ewwel regolament ta' taxonomija, il-Parlament u l-Kunsill semmew il-elementi ewlenin tal-mandati tagħhom u indirizzaw id-dettalji tal-fajl fuq dawk l-avvenimenti iktar rilevanti, speċjalment fuq dan il-fajl u anki r regolament ta' żvelar, Disclosure Regulation, l-indikaturi ta' riskju u il-kadenza għal tħul fis-seħta regolamentazzjoni ta' Taksonomija ġdida. Kien hemm eh, ukoll eh, il-punti iktar ewlenin li ġew misħuqa gvernanza tajba u l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet eh, li għandna. Issa ħaneħdu naħseb dibattitu ieħor il-lejla fuq qatt ta' elementi u punti ewlenin oħrajn. Nadu għal punt numru 6, COP 15. Ġifiri ħajkonna dibattitu fuq riżoluzzjoni u iskadenza għall emendi wara dan id-dibattitu ħajkun għada. Meta ta' filgħodu. Ġifieri ħandikom iċ-ċans li titkellmu żewġ minuti l wieħed co-rapporters għal gruppi politiċi rilevanti li bdew bl-PP għan jesem. Mm, grazzi miljun dan huwa n-numru ta' speċi illi speċijiet li issa għandhom tedida ta' estensjoni fuq 8 miljuni illi għandna fuq l-art. Wieħed minn dan huwa tal-baħx għaliex speċjalment jekk nafu li dinja la preċedent u ħajkollha konsekwenzi bla rimedji fuq il-mod kif ngħixu fuq is-saħħa tagħna u fuq il-pjaneta tagħna l-ikel, l-ossiġnu, l-enerġija, l-medicina, l-materja prima, l-biodiversità tikkontribwixxi direttament għal kwalità tal-eżistenza tagħna u hija parti essenzjali ta' ġida tagħna kontra t-tisħin klimatiku. Il-biodiversità hija eċezzjonali u hija wieħed ma jistax jissostitwixxiha. Il-attività umana però issa tant hija responsabli għal l-erozjoni tal biodiversità u għal fid dawl ta' dan aħna kull manna ma tantx għandna rendikont xnuru. Aħna mill-lanijiet tagħna ħadd ma xejn ma rnexxinna niksbu. L-lanijiet ta' strateġija tal-2020 ta' biodiversità. Ta' kif għan nispjegaw dawn li żgħażagħ tagħna. Hemm urġenza bil-preservazzjoni tal-biodiversità issir priorità assoluta eh, kif saret iġġieda kontra t-tisħin klimatiku li din l-ambizjoni l-Unjoni Ewropea titġib maħħa sena d-dieħla cop 15 u dan għandu jkun anke biodiversita l-ekwivalenti għal tejm ta' Pariġi għal klima. Aħna ma nistawx issa noqogħdu lura dawn għanijiet il-miġi li ħadd ma jagħti każ imma jridu konna mniri ambizzjużi ma nistawx nibżaw minnhom u li jirridu jkollna mekanizmu ta' segwitu marbutin magħhom. Aħna nadmu fl-imkien għalek dan il-rigward xeqqet kollegi u ħankul għad naħdem fuq għabbażi bej il-partiti biex ikonna ċaħġa rizultat li u ambizjuż u realist biex nkunu l-ewwel istituzzjoni pala parlament li niskelmu fuq dan is-soġġett. Grazzi. Merci beaucoup. For SND César Luena. Gracias, Presidente. Buenos días. Eh, lo decía... Grazie, President Lodwa Tajba. Aħna ma nistawx naddu mir-razzjonizmu għal indifferenza. Din ma tistax isseħ bil-kriżi gravi li għanna eh, bl-universitajiet u il-fat li għanna kważi miljun speċi li eh, huma medda bil eh, estensjoni Anka bil-medja tal- tal-ftejim ta' Pariġi Irridu naħdmu għal kop fiċ-Ċina biex inkunu nistgħu nipproteġu l-biodiversità tagħna. U aħna irrid ikollna livell ola ta' ambizzjoni fil-qasam ta' suġġetti protetti, 30% tal-pjaneta u 50% tal-pjaneta sal-2050 irrid ikun protett. U għawek il-grupp soċjalista ħajamel emendi u irridu naħdmu sabiex innaqsu Eh, l-emissjonijiet b'aktar minn terz sal-2030. Imma min ħajħallas? Mux biss il-settur pubbliku ċittadini manka il-settur privat. Il-fiskalità, il taxxija trid tkun xi ħaġa li tkun fil-sistema kollha it transizjoni trid tkun ġusta, inklusiva u ndaqs biex intejbu il-kwalità tal-ambjent. irridu nkonna ambizjużi li huma ambizjonijiet li huma ambizjużi imma wkoll vinkolanti u għal dak li għandu x'jaqsam mal-deforestazzjoni l-Unjoni Ewropea għandha tippreżenta il-regolament sabiex ikonna prodotti u nikun smaw prodotti li ma, jikollomx jkollhomx deforestazzjoni. Hemm bżonn li jkollna segwiment u E għadu attenti li ma jkonniex indifferenza issa l-biodiversità. Grazzi. Thank you. Uh, for Renew, Maria Soraya Rodriguez. Maria Soraya Rodriguez Ramos. Gracias, pres Grazie, President kif eh, għadhom kif qalu il-kollegi tiegħi dawk li tkellmu qabli u li qegħdin jaħdmu wkoll fuq din ir-riżoluzzjoni. Is-sitwazzjoni li qegħdin fiha hija waħda verament eh, serja u eh, l-informazzjoni li ħarġet mill-aħħar valwazzjoni fuq biodiversità u fuq l-servizzi tal-ekosistemi tal-Nazzjonijiet Uniti qed jgħidulna li ħafna mill-habitats huma eh, f'sitwazzjoni verament imwera u 48% tal-ispeċi li eh, għedin jkunu studjati għedin jon submot kostanti u ilhom sejrin lura għal dawn l ħara 10 snin għalhekk verament hemm bżonn illi eh, ikonna miżuri serji u differenzjati. Mizuri eh, Miżuri li għatma kena bħalhom miridu eh, naħdmu biex inħarsu biodiversità l-iktar affarijiet importanti għalina huma t-tisħiħ tal-interkonnessjoni bejn biodiversità u t-tibdil fil-klima sabiex ikun hemm benefiċċji kollaterali rridu naħdmu wkoll u nimplementaw soluzzjonijiet bbażati fuq in-natura sabiex inħarsu l-biodiversità u fl-istess ħin intaffu u nadattaw ruħna għal tibdil fil-klima u rridu u kol nigarantixu finanzjament favur il-klima adegwata sabiex inħarsu l-biodiversita u eh, ninkludu u nimmobilizzaw ir rizorsi privati meħtieġa għal dawn l-azzjonijiet u l-miżuri għalhekk irridu naħdmu f'qafas globali li jkun vinkolanti li jkun inklusiv u li jkun ukoll ambizzjuż u għal dan irridu żgur ikonna e mekkaniżmi ta' implementazzjoni, supervizjoni, implementazzjoni u revizjoni. u aħna rridu nippreżentaw ukoll emendi f'dan ir-rigward emendi importanti ukoll dwar l-użu tal-ħamrija tal u eh, tal-art li zgur qed ikollhom impatt fuq il-biodiversità u eh, bekk iridu natu rwol importanti l-inna nfusna fil-responsabilta li għanna fil-mod kif nikkonsmaw u nużaw anki il-mod kif inħarsu eh, il-foresti, etc. Bekk ikonna rizoluzzjoni li tkun ambizjuża ħafna, vinkolanti, solidarja u inklusiva. Grazzi. Thank you. Uh, for the Greens, Vileni Nisto. al hodor Vileni Nisto. Grazie. Aħna mhux biss qegħdin ħabtu wiċċna ma' emerġenza klimatika imma ta' biodiversità wkoll. Importanti li issa diġà għadin taqra diġà qegħdin tart iġidu naqblu fuq li nindirizzaw dawn is sfidi flimkien. Dawn din il-massa ta' istituzzjoni li aħna naraw biodiversità huwa mamur mill bniedem kaġun tal bniedem imma nistgħu wkoll nkunu destinati eh, soluzzjoni jekk aħna lesti illi nbidlu il-mod kif aħna nitrataw materji primi madwar id-dinja fl-Ewropa. Il-laqqa fiċ-Ċina hija opportunità tajba u anki globalment madwar l-Ewropa. Għanna fil-ħodor kontenti li l-gruppi fil-parlament iridu li l-parlament eh, ikunu meċċeja għal persuni fil-Europa dil-kwistjoni għalke għana dan il-bil imma mux bizzejiet skont kelli għanna allura rridu iktar ambizjoni u rridu iktar miri li bħet jista' jkejjilhom anki fl-Ewropa anki meta niġu għal-qosma protetti. Irridu illi ikonna konnettività ta' natura 2000 u anki bi-habitats biodegradabbli blan li aħna noħolqu iktar ma noħolqux iktar baċini tal-karbonju. Olistikament, aħna il-politika tagħna trid tkun marbuta l-kap edemmek imma xorta biodiversità mhijiex mhix qed tatanata biżejjed importanza. Forestrija tkun mod ta' kif nħarsu il-biodiversità u mhux il-kawża ta' degradazzjoni tal-biodiversità kif inilhom. Iġiġ jiġifieri dan ir-rigward ma jistgħux ngħidu illi dana jikkontribwixxi ħafna l-varjetà ta' speċi meta fil-fatt ikunu skont id-dejta xjentifika b'fost l-ikbar kaġunijiet tal-biodiversità fl-Ewropa. Eh, u din hija problema kbira kemm fl-Ewropa u kif ukoll fiċ-Ċina. Deforestazzjoni wkoll tiġi trattata u eh, bħala Unjoni Ewropea aħna rridu nkunu progressivi eh, biex inkunu wkoll konna it eh, f'dak li għaddej fiċ-Ċina. Għala mela ħajdi ma ferma xie riżoluzzjoni ġbina għaddej għal-ICR. Aleksandra Fondra. Ivan seb illi il-CBD u eżempju eccellenti fejn il-CR u għampenjat bisħieħ Eh, illi meċ il-qudim għala konservativi. Allura aħna nħossu illi il-ħarsin tal-biodiversita mm, hija responsabilità politika tagħna. Jaseb huwa ċar kulħadd illi hemm raġunijiet fej naġġixxu xjentist eh, diġà għalinna li hemm iktar minn speċi waħda li ħajwassal l-estinzjoni u fil-fatt is-sena diħla s-summit tagħna ħajkun essenzjali għall gvernanza tal-biodiversità. Hemm raġunijiet għalfejn għandna naġixxu, allura ħafna minn dawn il-miri ta' biodiversità forsi mhux se niksbuhom sal-2020 u jekk aħna ma rnexxinniex nagħmlu dan mela ħankunu qegħdin infallu fit-telf tal-biodiversità, nisugraw self biodiversità u tas-ekosistema. hemm mistoqsijiet li wieħed ma jistax jaħrabhom għal partit u għal partit interessati qabel is-COP 15 li inkludi pereżempju kif ħan trattaw ambizzjonijiet billi nkunu speċifiċi u nipromovu azzjonijiet fuq post kif ħajjan injaw ma' miri oħrajn inkluż tal-Unjoni, miri tal-Unjoni, kif il-miri ħajkunu marbuta ma' mpenni fuq il-finanzja finanzi u il-trasferiment teknoloġija u x'mekkaniżmu ieħor jista' jappoġġa l-implementazzjoni fuq livell ukoll lokali u kif il-qaffas ta' CBD jista' jżomm ir-relevanza tiegħu fid-dawl ta' ħarsin xjentifiku u teknoloġiji ġodda. Ċertament din il-mozzjoni tirrappreżenta pont ta' tluq importanti ferm u rridu illi jkollna emendi Eh, biex eh, aħna nkunu nistaw nkomplu nkooperaw ukoll ma' co-sponsors aħrajn qabel Deċembru. U qabel il-vot. Grazzi. Għal-gwe, Silvia? Grazzi għal-kelima kolla qabli eh, għalli jintasew kontenta li jem dan il-appoċ bej il-partit partiti. Zgur, eh, ma nista' uħet ma jistax jinnega li hemm emerġenza. Il-biodiversità bħala ċifri, ċifri eh, li huma taħt dida, eh, huma tal-biża ħafna. Għax dan iġib ħafna bidla fil-klima. Aħna kellna mira sa sena 2020 u rimorridu morru iktar lil minn hekk Il-President wiet illi ikonna miżuri ġodda u strateġiji ġodda. ċari li dak li seħ sissa u li sar sissa mux bżejet għanna bżon id ġodda għanna bżon mm, għanijiet u għet jistaj kajilom għanna bżon miri vinkolanti għanna bżon saħħa legali l-agrikoltura l-forestrija parti mill-stampa. Uh, um, il-biodiversità uh, li għandi f'pajjiżi huwa minħabba l-forestrija ġifiri ma nistawx ninjorawha. Ir-riżoluzzjoni tkun iktar um, saħħita il-biodiversità um, tiġi protetta, mentalità t-tembidet. Irridu nilħu l għanijiet tal ftehim ta' Pariġi. Imma wkoll intejbu l-biodiversità. Għal-qstant nittama illi l-Kumitat Envi ser ikun involut fil-ġejjini tar riforma tas CAP. Sfortunatament, jekk aħna biss natu widen lill-lobby tal-forestrija u l-agrikoltura mhux se jkollna riforma li tkun favur l-ambjent. Grazzi tassew, nandu għal-kaċ tijaj. Qabel il-Kommissjoni. Klaus Brunner. li li għattejt. Aħna meta niġildu konġu l-biodiversità. Irridu nitkellmu dwar jew nagħtu tort lil veleni agrikoli għal erda tal-biodiversità. Imma li jemmar ħadd ma jsemmih l-electromagnetic radiation. Ma tantx nafu dwaru fuq li jemmar u kif jaħdem. ħafna drabi dawn inwarbuha minħabba l-interessi tan-negozju non narawhom fis-siġar. Is-siġar li huma affettwati mis-li jemmar naraw li dawk il-partijiet li huma affettwati mill-jammar imutu u partijiet oħrajn jissopravivu. Naraw eh, l-istess bl-annimali. Ġifieri hemm din il- dal-arfin teoretiku. Imma sfortunatament dal-arfin ma nagħmlu xejn bih. For non inscrit Eleonora Evi. Grazie Presidente. Eh, ci tenevo intervenire anche io su questo. U kol xtaqt nitkellem fuq din ir-riżoluzzjoni għaliex inħoss li importanti ħafna li għana nsemmu maċċar il-leħen tal-parlament. Aħna rridu nitfaw enfasi fuq xi aspetti li huma msaħħa fil-riżoluzzjoni biex nippruvaw nuru mod iktar speċifiku l-urġenza ta' interventi radikali u il- bidla politika sostanzjali xi xjenza ilha tgħidilna li il-korrelazzjoni li teżisti bejn l-attività tal-bniedem u il-naqis bla preċedent fl-istorja tal-biodiversità u s-servizzi ekosistemiċi hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux iktar naħsbu li nanna ninjoraw. Aħna mhux tal-li ma nilħux l anije tal-2020 imma rivelazzjonijiet tagħna u rewna illi x-xejriet ta' telf u deterjorament ta' biodiversità għandhom effetti drammatiċi anke biex nilħu dawk l-amijiet ta' żvilupp sostenibbli anke fil-qassam ta' faqar, saħħa, klima, l-art, u anki il-lokal, il ruħura tal-lokal, u lokal li jiġu mil quta Aħna qed naraw li l-diżastri qed jikbru miljun ta' speċi tal-annimali qegħdin jissugraw li jkunu estinti. U allura e, fundamentali li l-Parlament kompli taħdem riżoluzzjoni li tkun ambizjuta kemm jista' jkun li din l-Ewropa ta' tabbanduna l-ambizzjonijiet li huma volontarji, miri li huma vinkolanti u li huma tal-istess standards tal-emerġenza globali. Aħna għanna bżon roadmap ċar tal-2030 b'indikaturi ta' prestazzjoni li jkunu ċari biex bekk jkunu wieħed jistgħu identifikaw responsabiltajiet fuq livell politiku, ekonomiku, soċjali u morali minn ħadd ċittadini grazzi tassew. sew. għal-renew, Iva, grazzi tassew. Naħseb aħna l-koll eh, naqblu fuq il-kommenti u osservazzjoni li biodiversità tkun marittima, terrestra, tal-kosta, dan kontribwixxi għall-importanza tal-bidla fil-klima u anki il-sopravivenza tan-nies fuq l-art fuq l bahar il baħar Jiena nixtieq nifoka fuq eh, eh, riżoluzzjonijiet għand dwar natura fuq il-baħar dal-kosta u li nħarsu li biodiversità pala parti mis soluzzjoni kif għalman ħafna nies soluzzjonijiet li jistgħu jagħmlu tajjeb għall isfidi klimatiċi. Jira nasab li ta' min nirriflettu iktar fuq l-ideja li l-Unjoni Internazzjonali tal konservazzjoni ta' Natura li edha tifoka fuqa biex natu prezz li natura. Nasab li dan nasab jow għandu bżon jagħmel parti mir riflessjonijiet tagħna. Xaħat ħadd semma wkoll il-koerenza li wieħed għandu jkoll jafas fuqha fil-politika tagħna aħna wkoll tkellimna dwar il-trasport marittimu ma tkellimna biss fuq il-emissjonijiet il-likwidi tal-impatt eh, ta' dawn l-emissjonijiet, il-vetturi li ħajkollhom impatt fuq biodiversità marittima u anki il-fett li jkunu meta jisru fil-portijiet. Il-biodiversità eh, hija huwa l-ġid komuni tagħna l-koll u ma jistax ikun kwistjoni tal-stati membri, tal-entitajiet, tal-industrija, tal abdiwa tal-baħħara imma ta' kulħadd il kosċenza l-arfin tal-biodiversità hija li aħna l-koll rridu nipromovu din l-idea ta' um, partecipazzjoni uh, eh, kollettiva, edukazzjoni u koll hija importanti ħafna li tiġi um, politika tiġi implementata mill-iskejjel. Aħna rridu koll nistgħu nipromovu għaddin ħarsu mod pożittiv l-azzjoni li tikonna għalej il-biodiversità. Thank you. For the Greens, Kuta Parus. Everybody Parus. Grazzi, jina nishti insemmi kwestjoni li ma semmiċ sissa. Jek inti tħares lej l studio fuq il-parametri planetarji li sar minn Istitut ta' Riċerka, ra tara illi ħdejn għandek il-flussi biogeokemikali, il-neofosforus, edin jinqabżu. U jekk dawn huma MRB arbu għaliex jekk inti tibda ħafna nitroġenu fis-sistemi akwatiċi inti tkun qed tibdet il-biodiversità għaliex il-pjanti u l-annimali li jkunu adattati għall inqas nitroġenu jew fosforu ikunu edin jitkeċċew minħabba speċi iktar li kunu jistaj kompetulu. U dak qed l-ekoloġisti għal teddi da anki qabel ma nibdew nużaw il-pestiċidi. Thank you. Unless <coughs> uh, unless we are wrong, there is no Mela sa kemm minix sir żball, jidher li mawx iżjed talba għal kelma għal kaċċ tiegħi tajjeb wisq. Nistaw naddu l-kelma l-rappresentant tal-Kummissjoni mid Envy. Grazzi, Sur President, grazzi l-Parlament, dan il-Kumitat tal-qajmu dan il-punt kruċjali va eh, dinja krizi ekoloġika palma qalu mm, bosta. Din teddet il-bażi tal-eżistenza tagħna il-biosfera li aħna niddependu mod strett minn dak li l-biosfera tatina u fil-fatt it-telfin tal-biodiversità li aħna identifikajna fl-imkien ma' ċiklu tan-nutrienti Għalek fid-dawl tal-kop ta' CBD li aħna li ġej rridu xi ħaġa trasformattiva. Ma nistgħux noqogħdu inbidlu l-affarijiet nkomplu bħas-soltu. Eh, dak li qaltilna xjenza. Il- Il-rapport tal-IPBS kien ċar ħafna u għet nirriskjaw li ħan itilfu miljon speċ fuq medda qasira ta' żmien jekk ma nagħmlu xejn unkomplu kif aħna imma identifika wkoll il-muturi ewlenin tal-din telfin tal-biodiversità u aħna nafu li dan huwa eh, l-użu u degradazzjoni tal-art, sfruttament żejjed anka speċjalment fil-ibħra, eh, il-tibdil fil-klima, l-tniġġis eh, u l-ispeċi invażiva. Jiġifieri rridu nindirizzaw dawn il-muturi. U fil-lini gwida politiċi tal-President elett fuq il-Green Deal Ewropew, hemm nota fuq il-klima, imma l-klim fuq il-biodiversità ma qawwin ukoll. Isibu l orjentamenti li aħna irridu nipproteġu u nerġaw nagħtu l-ħajja l-sistemi ekoloġiċi tagħna il-biodiversità, it-tibdil tal-użu tal-art, dan kollu jmur it fit. Eh, inkluż mal-forestrija, ma u, mod partikolari li l-Unjoni Ewropea trid tmexxi qafas ġdid ta' biodiversità bħalma għamlu fil-klima. U għalhekk meta niġu biex nifissaw x'inhi l-istrateġija ta' biodiversità u x'supposti kollha li hija inkluża fil-Green Deal, fl-opinjoni tagħna għandha jkollha żewġ aspetti l-ewwel nett eh, l-indirizzar tal-viżjoni tal-Unjoni Ewropea għal qafas globali u b'mod partikolari dan irrid isir permezz ta' eżempju u impenji għalhekk aħna għandna bżonn ta' impenji Ewropej biex nindirizzaw dawn il-muturi ewlenin ta' telfin tal-biodiversità kien hemm min qal li waħda mill-aspetti nieqsa hija fil-fatt itnaqin in-nuqqas ta' kwantifikazzjoni. Ovvjament huwa iżjed faċli wieħed ikejjer id-diossidu tal-karbonju milli telfin tal-biodiversità ma' xjenza mixja qudiem u għanna iżjed potenzjal biex nidentifikaw il-miri kwantifikabli. Kif ukoll li konna mira globali palma il-mira il ta' grati u gratu nofs enuna irridu li kwantifikaw u nadottaw impenji ta' fuq ċertu politiki li jistaw jamlu differenza. Issa, xtaqt insemmi u koll punt li tqajjem minn numru ta' kellima li irrabta kruċjali ma' tibdi fil-klima dawn mhumiex suġġetti separati dawn jgħinu il-xurxin it-terfin tal-biodiversità tibdil fil-klima u hemm possibilità kbira li nwaslu messaġġ politiku pożittiv fuq in-natura ta' soluzzjonijiet bbażat fuq natura. Jekk nindirizzaw ir-ristrazzjoni tan-natura dan jista' jkollu benefiċċji kbar inkluż għal dak li għandu x'jaqsam ma' tibdil fil-klima. Għalhekk aħna nħossu li dawn huma indispensabbli li jkollna miżuri fis-setturi kollha u politiki biex nindirizzaw dawn il-prezzjonijiet ewlenin fuq livell ta' Unjoni Ewropea. It-tieni net dan huwa eżempju ta' xista jsir fuq livell eh, Ewropew, irridu involvu il-partijiet interessati u anka nassiguraw għal biodiversità tranzizzjoni ġusta għal kulħadd. Iġviri mux kwistjoniet li għandhom xaqsman eh, karburanti ġejn minn fossili biss, eh, iġviri rridu nkunu ġusti għawek. Jina etta, għanna bżonn ukoll xi messaġġi pożittivi ma nistgħux nibnu bidla biss jekk noqogħdu ngħidu kif kollox sejr ħażin. Hemm bżonn li naraw ċertu valuri madwar in-natura anka id-dmir li nippreservaw in-natura u dan il-valur tal-benefiċċji li n-nies joħorġu għal li jieħdu għall-ikel, għall-impjiegi u għall-ekonomija. għall ikel għall impjiegi u għall ekonomija Jina naħseb li la bozz ta' rizoluzzjoni mal-Parlament sar tajab ħafna x'tenfasizza l-urġenza u tirrikonoxxi rabtiet ma' tibdil fil-klima mal-agrikoltura mal-finanzjar u jekk tippermetu li nixtieq nissuġġerixxi xi oqsma li tistgħu forsi tqisu u tarawhom. Um, u nipreferi li l-interventi jirreferuha per eżempju il-footprint tal-biodiversità, kif ukoll ir-rabta mal-konsum, mal-kummerċ, kif ukoll nindirizzaw il-miri potenzjali fuq sma protetti, kif ukoll miżuri oħra effettwati li jista' jkun iżjed faċli wieħed ikollu kwantifikazzjoni ta' dawn. Issa dwar il-komunikazzjoni riċenti fuq l-inżidu l-azzjoni biex niproteġu l-foresti, ċertu punt aħna nixtiequ li konna rabta mal-urni fuq il-tibdil tal-klima imma il-kwistjoni ta' diversità mm, bioloġika Minn flok indaħlu kunċed ġdid ta' kontribuzzjonijiet nazzjonali, nistaw sempliciment insaħħu sistema għall strategi eżistenti fuq biodiversità fuq livell nazzjonali, per eżempju, sabiex ikonna eh, sistema li hija nazzjonali li tista' tiġi rapportata u kwantifikata u fuq il-fatt li ma nkunux qed nwaqfu sistemi ġodda jew fondi ġodda meta nistgħu nużaw dawk li jeżistu diġà biex inkunu nistgħu nwaslu riżultati aħjar għal biodiversità mux ħanoqod nidħol aktar fid-dettal dwar xirrit jiġi kopert naħseb semmejtu u illa ta' rizoluzzjoni ħatkun pozittiva ħafna biex inkunu nistaw nindirizzaw dawn il-punti fuq il-biodiversità. Grazzi ħafna. Issa naraw xħajkun il-kontenut ta' rizoluzzjoni. Issa dwar il-proċess għal passi li mis, aħna għanna skadenza għal emendi li hija għada fil-11 Imbatem il-votazzjoni fl-Envi li ħadsir f'Diċembru, ġri sessjoni li miss, mbagħad qed nippjanaw imma qatt trid tiġi konfermata e, vot fil-plenarja f'Jannar. U b'mod parallel ħadkunu qegħdin taħdbu id fit mal kunsell fuq il-konklużjonijiet tal kunsell li jistgħu jiġu approvati jew fit-tmim ta' din is-sena jew kella fil-bidu tas-sena id-dieħla. Dan ifisser pal jedna qabel li tkun din ir-riżoluzzjoni li tkun l-ewwel opportunità u forsi anka l-aħħar opportunità għal Parlament li b'mod formali jieħu pożizzjoni fuq il-mandat tas CBD u l-konklużjonijiet tal-Kunsill. Jiġifieri din hija riżoluzzjoni ta' importanza ewlenija fuq dan is-suġġett.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 Mela naddu il-punt għal punt seba fuq oġġezzjonijiet fuq GMOs differenti. Għanaddi l-kelma l-MEPs li firmaw la bots, mozzjoni a bots, a rizoluzzjoni. Issa, hemm ċertu kellima, mbagħad ngħaddu l-kelma lill-Kummissjoni u gruppi oħra jew inkella membri oħra li jixtiequ jitkellmu. Is-Sur Timez mill-Partit eh, tal-Ħodor, sin l-Onorevoli. Grazzi. I'm here. Grazzi. Four GMOs that have all Illum qed noġġezzjonaw għal erba' GMOs li saru tolleranti għal erbiċidju wieħed jew aktar, inkluż il-glifosat u l-glifosinat. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità ta' dan id-dibattitu sabiex insaqsi tliet mistoqsijiet lill-Kummissjoni. Jina rajt li ħafna drabi ma naqblux dwar xet jajdu regolamenti Ewropej, għalek l-ewel mistoqsija tijaj ija eh, li meta tfassal id deċizjoni tagħha il-Kummissjoni trid tqis il-leġizlazzjoni rilevanti u il-fatturi rilevanti. U tini mistoqsija tijaj ija għalikom xinuma fatturi rilevanti. Il-protezzjoni tal-biodiversità mhuwiex fattur leġittimu il zida fil-wieħed ikun espost għal dawn it-tip ta' kimiċi din miex dan mhux fattur leġittimu il-kontribuzzjoni għal deforestazzjoni fuq skala kbira dan mhux fattur leġittimu għalikom iset nistenna li ta' ngħidu li dawn il-kwistjonijiet kollha għandhom responsabilta, u ta' responsabilta ta' pajizi terzi maħna bħala eh, Unjoni Ewropea firmajna obbligi internazzjonali fuq is-saħħa u l-ambjent u għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi. Kummissjoni taqbel li hemm bżonn li inqisu l-obbligi internazzjonali ta' l-Unjoni Ewropea fuq is-saħħa u l-ambjent bħal eh, il-miri tal svilup sostenibli tal ġus maquda u il-ftejmiet ta' Pariġi meta tieħu deċiżjonijiet għamil deċiżjonijiet fuq l-awtorizzazzjonijiet tal-GMOs. Grazzi. For SND Gunter Sild. Grazzi għall snd Gunter Sild. Kollegi, f'dan il-kumitat u fil-plenarja kenna maġġoranzi kbar wara dawn ir-riżoluzzjonijiet u nispera li anka din id-darba ħajsir illum wara nofsinhar il-voti huma fuq l-estensjonijiet u autorizzazzjonijiet ġodda, ġifri dan kollu għandu x'jaqsam mal-oton, mal eh, fazzola tas-soja, u anka l-amherrun. U f'ħafna drabi eh, ġit miżjut eh, ġen li hija xi ħaġa tossika għal ċertu speċi ta' insetti. Ir-reżistenza għawek hija kontra il-glifosat u l-glifosinat. Il-glifosinat huwa projbit fl-Ewropa mill-2018 u dan għaliex għandu tossiċità għar riproduzzjoni Fl-2015 rajna diskussjoni fl-Europa dwar il-projbizzjoni tal-glifosat u fil-fat ġi projbit fl-Awstrija. Palma tafu, iż ta' pjanti modifikati ġenetikament jista' jwassal għal użu akbar ta' pestiċidi. U dan iwassal għal aktar rezistenza li jumbat twassal għal residwi ta' pestiċidi olin fil-ħsat. jekk aħna nitkellmu dwar il-projbizzjonijiet ta' pestiċidi fil-Ewropa, imma mbagħad min-naħa l-oħra nippermettu prodotti li huma rezistenti għal pestiċidi, eh, inkunu qegħdin immeru lil nanfusna ma maħniex konsistenti, għalhekk il-grupp ta' l-SND ħajkun qed jivvota eh, kontra. Grazzi. E, <coughs> Anja Yes, thank you. Uh, sadly, once again, the Commission is renewing existing L-Onorevoli Hazekamp, sfortunatament il kommissjoni terġa' tagħti awtorizzazzjoni għal prodotti bħal amherrun, il-soja u il-oton li huwa modifikat ġenetikament. U din hija parti mill-agrikoltura arkaika u li tagħmel il-ħsara li rridu neħilsu minna kien hemm awtorizzazzjoni ta' importazzjonijiet kbar ta' eh, amherrun, soja u oton li huma rezistenti għal ċertu prestiċidi, kif ukoll produċu tossiċi eh, biti li jeddu il-frifet. Il eh, U meta aħna ħsibna li il-pestiċidi, da dan ġejjin minn żmien fejn ħsibna li il-pestiċidi kimiċi huma eh, is-soluzzjoni mista nafu l-lum il-ġurnata li dawn huma il-problema. U jina naf li kummissjoni ħatajdinna li huma obbligati li jawtorizzaw dawn l-importazzjonijiet anka jekk qatt ma jkun hemm eh, maġġoranza kwalifikata li favur l-awtorizzazzjoni. Ovvjament il-Kummissjoni hija legalment eh, marbuta li tieħu deċiżjonijiet wara l-vot fil-Kumitat tal-Atti tal imma il-regolament tal-komitologija tippermetti lill-Kummissjoni eh, li jekk ma jkunx hemm maġġoranza kwalifikata favur ma jippermettux dawn it-tip ta' importazzjonijiet. Il-Kummissjoni mhijiex mitluba li issegwi l-evalwazzjoni ta' eżma speċjalment jekk dawn ma jkunux eh, kompluti u ma jikkonsidrawx ir-residwi tal-prodotti importati. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija din Meta ma jkunx hemm maġġoranza kwalifikata tal-Stati membri favur, il-Kummissjoni fl-aħħar ħa tibda eh, tiddeċidi li ma tippermettix dawn l-importazzjonijiet, naħseb li wasal iż-żmien neħdu deċiżjoni demokratika. Fonna naskri. L-Onorevoli Evi. Grazzi, Sur President. Il-maġġoranza tal-pjanti modifikati ġenetikament eh, għall-importazzjoni saru eh, immuni għal xi pestiċidi Iżda l-analiżi ta' dawn ir-residwi kif ukoll l-erbiċidi, l-prodotti kif ukoll l-effetti kollaterali possibbli jiġu ikkonsidrati bħala barra mill-pjan tal-GMOs tal-EFSA U il-mod ta' kif l-erbiċidi huma kisra fuq il-luċuħ raba ta' GMO e, eh, jista' jiġi emendat fih innifsu u dan għandu implikazzjonijiet għat tossiċità Ġifieri rrid inkun naf il-Kummissjoni meta ħatalaq dan id-distak fl-evalwazzjoni ta' l-impatt sabiex ir-residwi tal erbicidi jiġu evalwati kif suppost bħala parti mill-proċess tal-awtorizzazzjoni tal-GMO. Grazzi l-Onorevoli Kajnen eh, ridet titkellem imma mhix edaw, għalhekk għana l-kelma lil PPE e li Jessica Bojad. Thank you, Chair. Um, I will start as a true politician to quote myself and to repeat some of the uh, things that I... Mela jina ħan kunet nirrepeti xie affarijiet li kon diġa qed f'dan il-kumitat l-aħħar darba li diskutejna dawn l-obġezzjonijiet simili. Dan għaliex il-direzzjoni tal-PPE, il-pozizjoni tal-PPE ma nbidlitx. Aħna xorta waħda eh, nemnu li l eh, leftajna taw dan il-mandatu ma rispettaw, xur l-mistoqsija hija li nix għalfej inseg, mish li mannix insegwu lefsa, imma allura jekk aħna mux ħan nisimaw minn efsa, mela għalfej edem. U fċertu każijiet huma fil-fatt ma identifikaw xej li jista' jiġi indikat ġifiri li u raba bħal dawn u ma jagħmlu iżjed sara minn dawk konvenzjonali. U jekk EFSA tajt li prodott huwa sikur, irridu nirrispettaw l-opinjoni xjentifika tagħhom Għalhekk jiena naħseb li l-Kummissjoni ma marriċ li l minn mandat tagħha u jiena nixtieq nirkoraġixxi kollegi kollha tiegħi u l-Kumitat sabiex jivutaw kontra l-oġġezzjonijiet. Ma nix kellima għar-renew għalhekk ħanaddi l-kelma lill-ECR. Grazzi. Xi minuti ilu diskutejna l-biodiversità u konna fortunati għawek għalix ix-xjenza u l-ideologija jinsabu fl-istess pozizjoni ma għawek għanna problema u l-ICR tappoġġa xjenza u aħna kontra dawk l-oġezzjonijiet għalix huma immexija minn ideoloġija minn xi biżat l-evalwazzjoni ta' l evaluazzjoni ta' riskju għal GMOs hija waħda mill-aktar stretti fid-dinja u hija b'saħħitha biżejjed li turi li l-prodotti tal-GMOs huma siguri daqs prodotti oħra li jiġu nkabra b'mod tradizzjonali. Jiena naħseb li regolamentazzjoni fuq il-GMOs trid ikollha waraja ix-xjenza. E, u din ovvjament għandha ċertu punti politiċi ma f'dak il-każ inkunu qegħdin nimminaw eh, il-kredibilità il tas-sistema regolatorja kollha kemm ħarsu lej kif nistgħu nikkritikaw ix-xettiċiżmu fuq il-klima jew inkella dawk li jikkritikaw il-tilqim U fl-istess ħin edin ninjoraw mod sistematiku il-konklużjonijiet kontinwi tal-essa li l-ċeħraba tal-GMOs huma siguri. Issa jena nista' nifhem li jew minnkom li għandkom oġġezzjonijiet politiċi, jena nifhem il-mistoqsija dwar u li kulħadd jista' jkollu opinjoni dwar dan. Imma jina nemmen li huwa importanti li nkunu nafu li għalkemm l-użu tal-GMOs għal l-użu tal-ikel huwa limitat il-ċuħ e, tarawa pala proteini huma sinifikanti u hemm maġġoranza għal dan jista' jkollna fl-aħħar mill-aħħar effetti devastanti fuq l-Unjoni kollha kemm hi. Għalhekk aħna na riserva. Grazzi. Jidher li mawx kelima oħra. Mela ngħaddi l-kelma l kommissjoni. Il-rappresentant ta' Gigi Sante. Thank you very much. Grazzi ħafna, President. Grazzi għal dawk il-kommenti jiena smajt b'attenzjoni kbira l-interventi ta' kulħadd u jkolli ngħid illi Il-passi proċedurali kollha kienu segwiti fiħdan is-settat ta' implementazzjoni li inatat lill-Kummissjoni mill-leġislazzjoni eżistenti. EFSA għamlet evalwazzjoni tar riskju u ikkonkludiet illi il-prodotti huma sikuri. Il-Kummissjoni ikkonsultat mal-pubbliku fuq l-abbozzi tal-opinjonijiet u l-kummenti kollha li għamlu il-pubbliku tqisu mill-EFSA. Fuq din il-bażi għab-bażi tal-opinjoni pożittiva tal-EFSA, il-Kommissjoni prezentat il-proposti l komitati u huwa minnu illi aħna ma, naz, ma nirċivux opinjonijiet mill-komitati ma dana ma jfissirx illi f'nuqqas ta' opinjoni meta ma tinatax opinjoni il-Kommissjoni ma tistax tawtorizza prodotti aħna rridu nisħu illi l-prodotti huma meqjusa sikuri u li lan tal-leġislazzjoni huwa li niżguraw li l-prodotti um, modifikati ġenetikament li jitqedu fis-suq tal-Unjoni Ewropea jkunu sikuri fuq il-fatturi l-oħra illi semmew waqt l-interventi irridu nifmu u koll li id-deċizjonijiet illi nikkonfermaw il-sikurezza ta' prodotti individuali ma jistawx ikollhom rabta diretta mal-volum ta' prodotti importati minn pajjiż terz individwali u lanqas fuq il-kisba ta' l-obbligi internazzjonali tal-Unjoni. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-awtorizzazzjoni ta' prodotti individwali sabiex niskuraw li jkunu sikuri kif jistgħu jissolvu l-problemi tal-deforestazzjoni, bidla fil-klima, eċċetera u imma l-autorizzazzjoni ta' dawn il-GMOs ma jimminawx bebda mod l-implementazzjoni tal-obligi internazzjonali kif ippreżentat il-Kummissjoni aktar kmini tal ħodu permezz ta' strateġiji komprensivi u koerenti. L-autorizzazzjoni ta' GMOs individwali ma jimminawx bebda mod il-riflessjoni li tnidiet fuq l-iżvilupp ta' pjanti proteiniċi tal-Unjoni Ewropea li jekk tirnexxi se jippermettulna li niddependu inqas fuq prodotti importati rridu nifmu illi s-settur tal-agrikoltura jiddependi fuq dawn il-proteini u aħna rridu nizguraw illi dawn il-proteini importati huma sikuri dan huwa lan tal-leġislazzjoni u d-dipendenza teżisti hemm talba għal dawn il-prodotti fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-lan tal-riflessjoni fuq dawn il-pjanti eh, proteiniċi mhijiex imminata minn dik fuq il-GMOs, anzi riflessjoni għandha tkompli sabiex tonqos eh, jonqos il-konsum ta' dawn il-prodotti importati, l-autorizzazzjoni ta' GMOs individuali ma timminax l-implementazzjoni ta' azzjoni Ewropea fuq deforestazzjoni x'inhu l-an. L-an huwa illi insidu il- konsum ta' prodotti illi ma jwaslu għal deforestazzjoni għalhekk iridu naġixxu fuq il-konsum ta' dal-prodotti biex niżguraw li ma jkunx hemm iktar deforestazzjoni. Mhijiex l-approvazzjoni tas sigurtà ta' GMO imma hija l-konsum huwa l-konsum u d-dipendenza. Għalhekk aħna rridu nisħu illi m'hemmx fatturi speċifiċi għal dawn il-GMOs individwali illi jistgħu jinvalidaw l-awtorizzazzjoni għaliex huma sikur sikuri. L-EFSA ikkonkludiet illi huma sikuri u għalhekk il-Kummissjoni skont ir-regolament war dwar il-GMOs trid tieħu deċiżjoni u għalhekk id-deċiżjoni għandha tkun pożittiva biex nikkonkludi irrid ngħid illi minkejja l-fatt illi il-Parlament pal prinċipju huwa biss permess jekk permettu li najtek bir-rispett kollu li eh, tikkontesta l-autorizzazzjoni jekk il-Kummissjoni tkun qabżet il-setat ta' implementazzjoni irrit najt li aħna rispetajnijom dawn il-setat ta' implementazzjoni nafu kol illi mux qed naqblu li maħriġ qed niftemu u aħna bħal dejjem lesti li nidjalogaw il-wieġbu għal-mistoqsijiet u nittama illi it-taqsira tal-riflessjoni tal tal-Kommissjoni fuq la bozza rizoluzzjonijiet ċiftit il-kom moħkom u se twassal għal dialogu ġenwin sabiex għana kunna nistaw namlu progress fuq l-obligi internazzjonali ma anki biex jajnuna nimplementaw il leġizlazzjoni adottata minn dan il-Parlament u mill-Kunsil ftit ta' snin ilu. Grazzi. Grazzi ħafna mela il-vot ikun illum wara nofsinhar u eh, jekk eh, le nivotaw fil-plenarja li mis fi, Brussel. Brussell. Issa naddu għal suġġetti li mis il-regolament fuq il-sistema għal ġbir ta' data fuq il-konsum tal-fuel mill-vapuri nati l-kelma l-rapporter Pitta Paulus unbat l-shadow rapporters. Grazzi ħafna. L-ewwel net grazzi l-Kommissjoni tal-li irrivedet il-proposta. Proposta illi deġa daħlet fis-seħu ġabret l-ewwel data Fuq is-suġġett din is-sena irrid infakkar lil kulħadd li s-settur tal-dbaħir huwa wieħed mill-ftit setturi li m'għandux miri vinkolanti u jekk rajtu l-newsletter li ħarġet il-biraħ kulħadd jaf li l-emissjonijiet eh, mill-trasport bil-baħar żdiedu bi 48% mill-1990 u jidher li se jkomplu jiżdiedu. Saħan sitra jistgħu jiżdiedu sa 250% sa l-2050. Is-sistema tal-ġbir tad-dejta tagħna hija tajba, b'mod partikolari il- fattur illi il-merkanzija trasportata titkun monitorjata taħt il-sistema tal-emmadi u għalix din hija industrija illi eh, tista toħlo il-carbon footprint u dan il-carbon footprint ma nistax nikkalkolaħ jekk ma nkunux nafu kemm qed jiġi trasportat merkanzija minn vapur partikolari. Aħna kontenti li l-Konsilli rritu kol illi dan il-parametru jitkompla fl-MRV il-lan ta' dan id-dossier huwa biex nallinjaw eh, mal-sistema tal-ġbir ta' data tal-IMO illi għandhom sistema illi għafti differenti minn dik tal-Unjoni Ewropea u biex inneħħu il-pis burokratiku minn fuq is-sidin tal-bastimenti hemm bżonn li jkunu allinjati ż-żewġ sistemi. Jena rrit nisħa illi il-ġbir ta' data miex l-istess bħal tnaqqis tal-emissjonijiet Kull min għara l-aħbarijiet il-biraħ madwar 11.000 xjentist li talbu għal-azzjoni immedjata minħabba tibdil fil-klima u rridu nieħdu passi issa. U l-ewwel wieħed għandu jkun li aħna eh, insegwu dak li qed il is-Sinjura von der Leyen ndaħlu il-dbaħir u trasport bil-baħar fl-ETS sabiex 20% ta' dħul jistgħu jintużaw għal font biex ikonna moturi iktar effiċenti trasport bil-bahar iktar effiċenti u se jkollna wkoll eventwalment naraw kif se ndaħlu miri aktar vinkolanti għall emissjonijiet tat settur tat trasport bil-bahar eh, għaliex inkella mhux se il-miri tagħna u eh, issa jina ħerqana biex nisma dak li għanda xitajt il-Kommissjoni u anki dak li se jgħidu il-Shadow Rapporteurs. Grazzi ħafna. Grazzi, mela dik hija sabiħa u ngħaddu issa għal prezentazzjoni tal-Kummissjoni u eh, lura għal Shadow Rapporteurs ukoll. Jiena se nistieden il-Beatrix Jordi minn Diġi Klima. Grazzi ħafna, Sur President. Wa pjaċir għalija li jgħada il illum biex nispiegalkom il-proposta dwar eh, l mrv u l-allinjament parzjali ma' l-IMO. Għandi l-slides mela kif għalet Juta Paulus u dan huwa settur importanti ħafna u jiena se nitkellem fuq il-punti kollha li għandi hawnhekk f'dan l-ewwel slide. Mela l-kuntest ċinu. Dan huwa settur importanti ħafna il-trasport, huwa mezza trasport illi huwa rilevanti għal 80% tal-kummerċ globali kollu, qed nitkellmu dwar bejn 2 u 3% tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra uh, globali kieku eh, il-pajis, eh, il-settur marittimu kien pajis, kien ikun is-sitt l-akbar pajis fid-dinja. Kulħadd jaqbel illi se jkun hemm kbira fl-emissjonijiet minn dan is-settur. il- sidin tal-bastimenti fl-Europa għandhom huma sida ta' terz tal-flotta dinjija. Ħanurikom britrat aktar ċar dwar et nitkelmu dwar kummerċ intra-Ewropew ta' 36% u kummerċ estern ta' 75%. fuq il-kontest ġifiri hemm bżonn ta' azzjoni konkreta urġenti il-trasport marittimu internazzjonali huwa l-uniku settur illi mhux inkluż fl-impenn Ewropew biex innaqsu il-GHGs. U il-setturi kollha għandhom jikkontribwixxu għall-isforzi meħtieġa sabiex neħqu l-anijiet tal-ftejim ta' Pariġi jekk nista' nirrepeti it-tielet punt illi huwa għal-qalb il-Parlament huwa barra mis-sistema tal-ITS li jitlob azzjoni mill-level tal-IMO li tibda mill-2023 u tinkludi xogħol ta' tħejjija u konsultazzjonijiet mal-partijiet konċernati. Mela il- Issa, dwar il-kejl huwa veru illi il-kejl mhux l-istess għat-tnaqqis tal-emissjonijiet alla volja eh, da il-kejl jista' jkollu impatt fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet. Jiena mhux se noqgħod eh, nidħol f'ħafna dettal dwar l-indiċi tal-efficienza enerġetika jew il-Sea Management Plan. Imma ħanajdilkom ftit dwar il-kalendarju tal-IMO mill-2011 ħarġu bil-leġislazzjoni dwar l-efficienza enerġetika li ma tantx kienet ambizzjuża u naħseb li ħafna minnkom se taqblu ma dan u mbagħad Kien hemm is-sistema tal-ġbir tad-data tal-IMO jew ma ninsewx li din is-sistema ħarġet minn sistema ta' ġbir ta' data Ewropea l ewwel kienet sistema Ewropea u mbagħad marret għand l-IMO u saġġet lura fl-Ewropa. Data importanti l-April tal-2018 fejn għall-ewwel darba eh, għandna uh, miri għat tnaqqis tal-emissjonijiet fl-IMO li innaqsu l-emissjonijiet tal-gassid b'effett ta' serra bal-menu nofs 50% eh, sa' l-2050 meta qabla mal-2008 u anke li kunem tnaqqis eh, gradwali ta' produzzjoni ta' dawn l-emissjonijiet. Mela, dak li eh, qoddim il-Parlament u l-Konsil u għadan il-regolament, il-regolament tal-2015 sbarra 757, fakkarkom il li dan kien l-ewel pass pozittiv fil-ġbir u l-verifika tal-data dwar l-emissjonijiet li wassal għal trasparenza sabiex eh, jintużaw teknoloġiji għall użu effiċenti tal-enerġija u anki biex um, jikontribwixxi għal deċiżjonijiet taqlija dwar it-tfassil tal-politika fil-futur kif għattilkom qabel il-sistema Ewropea bdiet fl-2015 un bat il-sistema tal-IMO fl-2016 U għanna klawzola fl-MRV fl-artiklu 22.3 fej najdu illi f'kas li kunem bil internazzjonali fuq monitoraġġ globali rridu naddattaw jew eh, nindirizzaw din is-sitwazzjoni aħna hawnhekk qegħdin nindirizzaw il-regolament dwar id-data ta' l-IMO. L-anijiet ewlenin rridu nifaċilitaw implementazzjoni armonjuża, innaqsu il-pis amministrattiv u inħarsu l-anijiet ta' regolament Ewropew. Ħalli nikkonċentra sa fuq il-tieni waħda li jkun hemm trasparenza biex nistimolaw l-adozzjoni ta' teknoloġiji eh, dwar l-użu effiċenti tal-enerġija. Kif se ngħidilkom aktar tard? Issa minn Lulju ta' din is-sena nistgħu nigsbu il-data minn 11,600 bastiment illi jidħlu fil-portijiet Ewropej. L-evalwazzjoni tal-impatt hija klassika waħda proporzjonali għal ġiet bbażata fuq l-evalwazzjoni tal-impatt ta' qabel. Jiġifieri din ma bdiċ mill-bidu net mix-xejn kienet eh, eh, it-tieni pass Mela l-ewwel net ridna naraw eh, x'se nażlu jew inħallu l-affarijiet kif inhuma jew inkella illi aħna nżommu mal-prinċipji ewlenin jew it-tielet alternattiva għall-linjament sħiħ mal-IMO. Ħalli ngħid kelmtejn fuq eh, il- eh, dak li ma isniex u ma kalkulejniex per eżempju il-governanza aħna ma ħsibniex illi kena imbidlu il-governanza għaliex Dan ifisser li bastiment ċinis il se jivvjaġġa minn Rotterdam sa Marsej ma jkunx irrapportat u għalhekk il-dina ma tajnix kasa u anki il-rapportar fuq CO2 għalhekk dawn iż-żewġ affarijiet aħna ma, ma kalkulajnijomx. Il-paragun eh, bejn l-alternativi L-azla preferuta kienet il-numru 2, numru 3 kien impossibli illi il- trasparenza ma titqis għaliex hija importanti għal kull sistema ta' monitoraġġ Ewropea. L-alternativa numru wieħed li ma nagħmlu xejn laqqas ma kienet l-alternativa ideali għalhekk aħna għażilna l-alternativa numru tnejn l-streamlining. Mela, il-proposta xinu ma l-punti ewleni bħal per eżempju definizjonijiet ta' kumpanija, periodu ta' rapportar, l-obligi fil-kas ta' tibdil fil-kumpaniji, rapportar volontarju fuq il-merkanzija trasportata. Uh, naf illi din ma, ma, ma kienieċ inkluża fil-proposta tal-Parlament imma l-IMO ma jinkludix dan il-konċett ta' merkanzija ittrasportata għalek din hija meqjusa bħala element ta' rapportar volontarju. Il-partijiet l-oħrajn kif għattilkom uh, l-ambitu, l-governanza, trasparenza, l-verifika, eh, dawn huma affarijiet li aħna ma proponejniex li ikunem hemm tibdil fihom. Mela, aħbar tajba fuq il-monitoraċ esistenti għall-ewwel darba għanna data dwar l-emissjonijiet għal 11.600 bastiment illi jidħlu fil-portijiet Ewropej dawn jirrappreżentaw madwar 139 miljun tonnellata ta' emissjonijiet ta' CO2. Aħna se nagħmlu rapportar komplut fil-bidu tas sena d diħla, imma l-impressjoni tagħna hija li l-ewwel ċiklu ta' konformità pożittiv ħafna l-Kummissjoni diġà eh, fl-MRV il-database Eh, li hemm fil-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà Marittima kien eżerċizzju pozittiv ħafna għal trasparenza ġifiri minn ġunju li għadda law il-bastimenti kollha iridu jirrapportaw. U l-ġimgħa d-dieħla se nagħmlu rapport li permettin evalwazzjoni xirqa tad-dejta kollha Tanna sempliciment biex intom eh, ikolkom idea vaga, pero fil-rapport li missa se jkun hemm aktar dettalji. Fix qegħdin bħalissa. Rridu niżguraw illi s-sistema tal-MRV edha tamel dak illi hemm bżonn li tagħmel, illi trasparenza hija sigurata, u l-attenzjoni politika motija hija um, importanti ħafna. Mela dan kien l-ewwel pass lejn monitoraġġ ċar u sot illum għanna allenjament parzjali mal-parametri tal-IMO. Grazzi ħafna għall-attenzjoni. Now going to give the floor to the shadows. Nadu għax shadows un bat il-rapporter fit-tmimi dibattitu. Mbagħad il-Kummissjoni ovvjament jekk hemm mistoqsijiet indirizzati lilkom. Nibdew bil-PP. Peter Leader. Iva. Aħna formalment qegħdin f'diskussjoni fuq id-dejta li ħadd inġabar għabbażi ta, kriterju varji fuq il-missinijiet klimatiċi mill-bastimenti. Um, Danna jeħtieġ diskussjonijiet dettaljati għal proposti u leġiżazzjoni fuq is ser nagħmlu fuq ma huwa ċar. U di din it naraw se nagħmlu bid-dejta li niġbru. Għax irridu li jkun hemm xi tip ta' riżultat. Van Ursula von der Leyen qalet fid-diskors tagħha illi il-trasport marittimu ser jkollu jaqdu rwol ikbar fil-miri ta' missjonijiet u hija xi ħaġa li ħajkonna niddiskutu. U rapport tal-Onorevoli Paulusis tejna ċans illi eh, nkunu nistaw natu qafas għal din id-diskussjoni. il-trasport marittimu iktar jifavorixxi l-ambjent milli trasport fuq l-art jew inkella fil- toroq u importanti nħedu miżuri ser jawġu il-prezentazzjoni eh, u l-kunċett u batana ta' kompetitivita ġifiri miżuri li jittihdu mandomx ikunu għazvantaċ tal-Europa rridu jkunu miżuri li ħajeffettwaw il-trasport kollu li għandu xaqsam ma' portijiet Ewropej. U mhux biss dawk li tarru bċertu bnadar. Kif edna, kif għalet il-Sinjora van der Leyen, mhux neċessarjament ħajkun diffiċli jew għali biex nimplementaw dawn il- tip ta' politika fuq it-trasport, ġem limitazzjonijiet fuq tip ta' trasport ieħor kif smajna, il-pubbliku jixtieq jisma' aktar fuq dan dan. Il-trasport huwa punt għasam fej nis jitpretendu li jkun hemm azzjoni ħatana naħa tagħna fuq is-CO2 uħrajn oħrajn ħsara. għasat ma nistgħux biss nitkellmu fuq id-detalji tekniċi, irridu nibatu messaġġ politiku li kummissjoni fuq kif naraw il- trasport marittimu li jkun involut fil-mod li huwa neutrali fuq livell ta' kompetizzjoni. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Gutenend, grazzi tassew, grazzi u koll li l-Onorevoli Ordi għal-Kommissjoni li ġiet hawnhekk illum għal prezentazzjoni Il-emissjoni ta' CO2 ta' trasport marittimu fl-Unjoni ma' mistennija li jittilaw b'xi 86% il-fuq minn livelli tal-2009 eh, ta' snin 2009 u naraw eżattament kif danna jidher fuq livell globali tal-2050 naraw zida ta' sa' xi 200%. Eh, dan huwa inaċċettabbli. Aħna qegħdin nofs dak l-emerġenza klimatika kulħadd f'kull settur jista' jagħmel li jista' biex jipprova jagħmel tajjeb għal ftehim ta' Pariġi. Wieħed mis-setturi kbar emittenti huwa li jibqgħu taħt ir-radar u li jitkeċċa minn dan ix-xogħol aħna nisimgħu dawn il pajjiżi żgħar tal-baħar illi qegħdin jitolbu lajnuna minħabba il- la klimatika estrema nafu għedin persuni fil-portijiet fl-Ewropa li qed jaraw dawn il-bastimenti l-kbar li qegħdin hemmhekk anke jekk mhux qegħdin jiċċaqalqu xort saj qegħdin jagħmlu emissjonijiet kbar sempliċement biex isaħnu id-dajsa u l-bastiment u dana qed jagħmel ħafna sara għal ċittadini tagħna, saħta ċittadini tagħna. U rridu nagħmlu iktar biex nwaqfu dan is-settur illi jagħmel li jrid meta kulħadd qed iżid il-sforzi tiegħu. Dan il-grupp tal-SND aħna rajna kemm hu importanti illi aħna ikonna armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u anki tar-regoli tal emo iżda huwa kruċjali li ma jfissirx illi aħna ħannaqsu il-standards tagħna fl-Unjoni, anzi bil-kontra irridu iknamlu iktar fuq livell globali u għaw elementi li aħna rridu ntejbu proposta l kummissjoni fuqha. Sinja Jordi, jina naf, nafu l xulxin mill-ITS u aħna u inti dak iż-żmien diġà konta fil-Parlament irid jagħmel ħafna iktar u rrid li s-settur eh, tal- bastimenti jrid jagħmel iktar fil-leġiżazzjoni jrid juża li e ties biex dan iseħħ. Eh, inti tkun taf ukoll li kien hemm xi sinjali minn naħa tal-Kummissjoni le rridu nużaw l-MRV. Ovvjament issa jiena ta' ferm biex nisma' jekk ħan użaw dal-MRV u nuznaqsu il-mira ta' missinijiet għal trasport marittimu. Ovvjament għandna bżonna. Għanna ħanużaw il-proċess leġislattiv tagħna u aħna nixtiequ naraw x'inhi din ir-rabta bejn l-emari u l-introduzzjoni u it-naqis ta' missjonijiet għat-trasport marittimu fl-Ewropa. Intom tafu illi issa wasal il-waqt li aħna nridu nagħmlu iktar sforz fuq il-bidla fil-klima tagħna u li marju jrid ikun il-bażi tagħna biex innaqsu l-emissjonijiet fil-qasam tal-trasport marittimu. Grazzi. Katrin Chevon. Mela, jina rajt li tatur qed jimmobilizza ruħu biex inaqsu l-emissjonijiet għal gassijiet effett serra. U dan il-suġġett huwa tekniku ferm. U issa waslinna fl-emiċiklu tagħna u anki anki rapporti oħrajn ta' esperti tal-klima ħarġu minna u dana jindika kienna wkoll 101.5 gradi iktar għandek il-problema tal-distak bejn il-leġizlazzjoni li ġiet eh, infassla u l-implementazzjoni u dan eh, serri li ambizzjuż ħafna li jżomm livell ta' ambizzjoni kbira ta' sistema Ewropea anki fuq il-fettività u l-trasparenza ta' data minnajr ma wieħed eh, ikun kiseb il-għan tijaw illi jekalkula l-efficienzja ta' l-enerġetika ta' dajes. Jiena nistiqnejt illi aħna unek veru ħasra ma nistawx n-semplifikaw il-lat amministrattiv, imma aħna ma nistawx l lura fuq l-impenji fuq dal-kontest li huwa urġenti ta' tnaqis ta' missjoni ta' gassijiet effett serra ta' trasport marittimu illi ħanejt il-Kommissjoni għandi ċifru ta' 80% tal-bidliet il-li għaddu jitranni u transitu mill-baħar 10% fil-fat, issa t-tini suġġett ħajkunu l-anijiet ta' skambju ta' missjonijiet. Jina naqbel fil-fat ma' dakke li shipping, il-fat li shipping jidħol fil-missjonijiet tal-kota ta' missjonijiet, imma eh, naraw illi hija soluzzjoni biex ċertu eh, industrija tal-bastimenti eh, jikunu jistaw jizgħiċaw minna. L-ideja li id-dajsa jew il-bastiment irrit eh, u koll ikun soġġett għal dawn il-obligi. Aħna naraw impatt importanti u kbir fuq il-biodiversità ma tema minħabba dawn il-bastimenti. Jena għandi problema bil-ħin li qed jitadew fuq il-baħar u il-ħin tal-rotta eh, eh, fejn qiegħed mhux qed jiċċaqlaq. Meta l-bastiment ikun anki fil-port ikun u kol qed jott, qed idawwar il-magna, allura qed jgħoddu l-emissjonijiet, qed joħorġu l-emissjonijiet. l emissjonijiet Allura, veru, forsi il-magna ma t-tiddur ħafna ma xorta tkun xawla u meta t-naraw per esempio minn Porta Marsilja, mek ċertu impenji li saru mnaħat tal-sitin tal-bastimenti li e, e jistaw inaqsu l-emissjonijiet biex magna ma kunx qed iddur. E, Najti li u kolem soġġetti oħrajn se naħdmu fuqom, mod partikolari id naqis tal il-bastimenti kemm jiċaqalqu, kemm jimxu malajr. Il-Kummissjoni trid interessaw ruħħa biex twessaw tippromovi iktar il-tnaqis tal-dawn eh, il- eh, l-accelerazzjoni tal-bastimenti għax jista' li naqsu ħafna missjonijiet u anki promovu l-Green Ship jiġifieri sistema ta' propulsjoni meta marbuta mal propulsjoni termika li tista tnaqqas il-missjonijiet ta' dajja sal-bastimenti. Fuq il-shipping, fuq il-bastimenti marittimi, aħna rridu nipromovu il-fat li l-Europa dati eh, eh, industrija ta' riċiklaċ, mux spiċċaw jibatom sal-ħar tal-pjaneta, din għamluwa fl europa eh, Il-Green Deal jtikun wieħed blu, u rrit ukoll is il-trasport ma' maritim dan il-Green Blue Deal. Ġew il melon. Le? Memx? Xelli ma' ID? Jien m'għandix wisċin zita hawnhekk. aħna irridu niġġieldu il-bidla fil-klima fuq livell globali. U aħna konvinti li hija kwestjoni globali. U aħna irridu nittrattaw fuq livell globali. Allura jgħamil sens illi irridu ninkludu il-trasport f'dawn eh, dan il-bżuri ġifider il-loġiku iwa imma manna xejx nżidu ma dak li diġa intqal illum. Nikolas. Grazzi, Iva. Li ju trid eh, kol timodifika s sistema taħat irrit qablu ma' sistema tijaw. Fuq il-MRV, sistema MRV tal-Unjoni, miex trasparenti bizzejiet, itpal ġbit informazzjoni, għax analizzata u aggregata data miex disponibli publikament, u data li tinġar ehm, hija eh, miex meqjusa u miex analizzata minn parti terza, għal-menu dawn l-elementi tal-MRV eh, eh, sopravvivew proposta tal-Kommissjoni tal-Armonizzazzjoni. Il-sistema tal-IMO tiġbor id-data ta' tunnellaġġ li kun nejjid kun dead weight u li pis mejjet u li il-regolament eh, jeħtieġ illi id-data tal-kargo jrid jiġi rapportat u li huwa essenzjali biex inti tikalkula l-effiċenza tal-pis veru u anti titqabbel il-pis meta qabbel mal-pis tal- tal-merkanzija, għax inkella ma tkunx tista' tqabbel differenza bejn dajsa vojta u dajsa mimlija fiċenti. Terz minn bastimenti illi jkunu fil-partijiet kull ma jteġorru il-fiwil tagħhom stess u jridu nikxfuhom dawn l-operaturi. Aħna rridu nkunu nafu għalfej l-IMO huwa daqshekk mistur, għalfej irridu illi din id-dejta ma titqix, l imo qed titqiż il- l-industrija tas sajt u l-industrija tal-ftirita tal-bandira, il-kommissjoni illi neħu l-obbligu fuq id-dajes huwa eh, disappuntanti għamir sens li jaġevola il-sidin tal-bastimenti. Iħna irridu niddefendu il-MRV tal-Unjoni kontra sistema RMO dajfa imma l-MRV eżistenti u kol tista' titjib l-MRV regolament biss jeħtieġ rapportar tas emissjoni ta' CO2 imma rridu dana nestendu għal emissjoni tal-mejtejn Eh, għaliex hemm esportazzjoni ta' gas naturali eh, li hija problema kbira. Bħalissa aħna fil-Channel Islands qed nippruvaw naħdmu fuq din l-industrija biex qed nippruvaw indaħlu il-gas li jiġi minn fracking, shale gas, eh, biex biex jiġu mill-Amerika u għed nippruvaw nġellu l-gvern jara li da ma jmirx sens u data pubblika titkun um, publika. Il-rapport il ta' CO2 publika biss l-informazzjoni għal kull bastiment ma' mux kull kompanija. li ma' jemix sens għal iġda ma' jemix għal sistemi oħrajn um, tal-MRVL fi naħbu din l-informazzjoni jek jina namel Google ta' isem ta' dajsa nista' nsibu. Imma jkun kważi impossibbli illi inti taqqat informazzjoni ta' kumpanija tal-bastimenti jekk inti trid jien nifli l-1700 eh, paġna għal kull rapport, un possibli tamel dan għal kull eh, eh, għal kull dajsa ħabba minnom huma kumpaniji folot, shell companies. Għandek kumpaniji per eżempju li kollum 700 dajsa fuq karti ma fil-verità huma siġit biss ta' 300. Ġifri din informazzjoni ta' Google u ma sejtin informazzjoni kusieħa ta' min qed juża dawn il vastimenti u s-CO2s għal kull kumpanija li ħadd topera u dana huwa diffiċli mela meta il ikun dana jintuża ammont partikolari mhux biss għal u qed jiridu mhux qed jirreġistra l-ammont għal vjaġġ wieħed għaliex dan ħajkunu responsabbli li jkunu qed ikejlu s-CO2 standards ta' CO2 jina naħseb illi aħjar namlu mendi f'dan ir-rigward ikun ħafna iktar faċli illi l- il Eh, persuna li għassit illi kun um, responsabli mux minn qed jikri sotto kontratur iktar diffiċli li jenti titratta miaw Aħna rridu konna mizuri ta' naqis fir-regolament per pereżempju mizuri zero zero emissions tal-standards fil-portijiet u standards ta' CO2, da' misjoni ta' CO2. Thank you. So I'm going to open the, the catch the eye. Mm-hmm. Okay. So starting with Bernie Weiss from the EPP. Thank you. Parir mill-PP. Iva, jenna niġi minn pajis gburi tal-marittimu, tal-qasam maritimu tagħna fi Danimarka u jiena tassew kontenta li stek diskutu dil-kwistjoni importanti illi aħna li nkun staw nsaħħu l-MRV bħala għodda biex naraw kif inbidlu l-impatt fuq il-klima Jiena li hawnhekk il-problema tiegħi hija li kif għanamlu dan billi ninkludu il- il- il-trasport maritimu fl-ITS, jekk aħna irridu il-indaħlu dil-industrija u naraw kif darna jista' jkun aħdar kemm jista' jkun, mela aħna rridu nkunu nistgħu nidizinjaw għodda eh, differenti biex nkunu nistgħu nappoġġaw l-MRV u inuru illi l-Unjoni, l kumpanija tal-Unjoni u ma darbit inqas aġevolanti għal eh, klima mill-oħrajn. Aħna rridu nkunu ċerti li li tijes ikun l-aħjar, tkun l-aħjar triq għal biex inbidlu l-industrija tagħna għal waħda iktar ħadra fid-direzzjoni tagħha. Għodda oħra li forsi tagħmilha iktar adattabbli għal eh, sfond li hemm huwa meħtieġ eh, aħna irridu irrispettaw il-sistema tal its mhux qed tagħmel xogħla ġidu nerġaw nfasslu ħtiġijiet ġifiri, jek aħna irridu, insaħħu. L-industrija tal-industrija marittima kif ukoll eh, nħarsu l-klima, rridu nkunu ktar kreativi, U anki għandek dan il-pull tal-obligi anki jekk ikun tkun alternattiva tal-kargo. Dan huma obbligi l-importanti li ma jkunux eh, fakultattivi. U rridu nħarsu lejn il-għanijiet tal-kummissjoni biex tkun waħda li ma tkun li tkun b'saħħitha. Ġifieri hemm ħafna mistoqsijiet ħafna għat punti ta' punti ta' tħassif li rridu nixtarru dwarhom grazzi ta' sew. Sur Kukalis, għal-gwe. Jina u kol, minn gżej minn gżira, zejra, eh, gubija fil-qasam tal- sajt tal-trasport marittimu u mm, aħna lajja nħossu li lajja mu importanti li mina jdu miex assoċazzjoni ta' industrija imma hija aġenzija ta' ġlus maquda fejn il- eh, stati nazzjon, stati nazzjon mm, għandhom is-sede tagħhom iġifieri m'hemmx eh, argument li eh, trasport marittimu. Skużani hemm xi ħadd ieħor is-Sur Wallace naħseb għandek il-mikrofonu mhix Tajjeb, mela memx eh, dubju il-trasport il marittimu jew forma ta' missjoni ta' CO2 ovvjament irid eh, jiġi regolat hija ħasra illi fil-ftehim ta' Pariġi eh, għamel ta' ħames snin ta' pawza E, mista tiġi e, kategorizzata globalment u mhux reġionalment għaliex il rabta e, bejn il-skemmi tal-taxxa fuq il-karbonju u tal-karbonju hija xi ħaġa li trid tiġi studjata aħjar. U il-fatt li l u qed jipproponu sistema li tiġba ħafna sistema tal-MRV importanti. L-MRV però tanawa aħjar mill-IMO U naħseb li soluzzjoni hawnhekk trid li l-IMO issir parti mill-IMV tagħna illi hija parti mill-cargo, tal-data pubblika, tal-parti terza, tal-validazzjoni terza u d-data importanti li tkun pubblika. Għaw zewċ kustjonijiet li għandhom jiġu trattati differenti. Partijiet mod u, bastimenti mod ieħor. Partijiet jipproduċu eh, sistema ta' kwalità tal-arja li tkun f'ira ħafna għal persuni li jiexu fl-art. Ah, u li, li jkollhom ċans illi jkun jistgħu jeżaw l-elettriku Eh, minna ma jkun hemm din ħsara taħruġ ta' messjonijiet. Grazzi. Thank you, so don't have any <clears throat> other Grazzi mela jidher li mawx kellima oħra. Mela ngħaddi l-kelma lula l-rapporter u mbagħad il-Kummissjoni. Skużani, sifli bil-kontra. Mela kulħadd sa kemm m'għandekx mistoqsijiet għax nistgħu naqilbuha jekk trid. Inti għandi xi mistoqsijiet tal-Kummissjoni, Iva nixtieq nisma' dak li għandhom xi jgħidu l-Kummissjoni mbagħad nagħlaq wara. Mela, grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet rilevanti ħafna. Mela din il-reviżjoni hija reviżjoni ta' rapport ta' li sar minħabba il-klawzula ta' revizjoni tal-klawzula eh, MRV ta' l-2020. Jiena u għall-obligu tiegħi li nfakkar il-qafas tal-diskussjoni tal-lum u dan regolament jitlob li l-Kummissjoni fi kwalunkwe ftehim internazzjonali li għal dawk il-kontribuzzjonijiet li jridu jikontribwixxu għall-allinjament tal-IMO mal-Unjoni Ewropea. Għalek l-estenzjoni tal-ITS għal dbaħir jew miżuri b'saħħithom oħra dawn huma attivitajiet ewlenin ma jaqgħu barra mill-ambitu ta' dan ir-regolament bħalma tafu l-urġenza tal-gassijiet tal-effett serra E, eh, mish ħaġa li qed niddiskutu għawek u jina naf mod tajjeb u fil-fatt aħna e, diskutejna ħafna drabi li ties naf kemm huwa importanti s-settur marittimu għal dan il-Parlament u anka għalina l-Kummissjoni Ewropea U anka wara dak li qalet il-President elett u l-lini gwida tagħha, l-Kummissjoni ħad tkun tagħmel evalwazzjoni ta' l-impatt u ħat toħroġ bi proposta leġislattiva. Imma xtaqt niċċara li proposta bħal din titlob evalwazzjoni ta' l-impatt sħiħa fuq eh, l-studju l-analiżi tal-possibiltajiet differenti bħal l-ITS imma wkoll ikun hemm proċess ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati. ġviri aħna qegħdin inserħu fuq l-evalwazzjoni l tal-impatt tal-passat u għalhekk aħna ma naħsbux li huwa dan huwa l-aħjar mod li nagħmlu dan, aħna nifmu l-ambizzjoni naqsmuha, iġbiri l-istess ambizzjoni tal-President eletta. Aħna rridu namlu azzjoni fil-ħin imma wara li kun sar evalwazzjoni ta' l-impatt sħiħa, konsultazzjoni u regolamentazzjoni aħjar. Ġi dan huwa punt li tqajjem Mr. Lize, Mr. Utalan, Mr. Xavo, Kolakis, etc. Issa fuq il-ġar tal-merkanzija, fuq din il-parti, irrit niċċara li l-IMO mandiġ rapportaċ tal-merkanzija li għanda hija tunnellati deadweight fuq livell ta' Unjoni Ewropea aħna għanna obbliku mandatorju tal-ġar tal-merkanzija u aħna għazilna dana zewċ raġunijiet l ewwel net il-diskussjoni fil-konsultazzjoni kienet ċara li jekk nbidluha ħad tkun pis amministrattiv l-ewwel raġuni u t-tieni raġuni hija li aħna naħsbu li dan ma jpoġġix friskju l-anijiet li nistimulaw l-użu mizjut ta' teknoloġiji favur l-ambjent u l-parametri li baqa xorta waħda jagħtu bizziet informazzjoni iżda kja dan aħna nirrikonoxxu li jekk inżommu ir-regoli kurrenti ta' rapportar jipprovdu aktar informazzjoni fuq l-effiċenza tal-enerġija ma' bastimenti individwali. U parti mill-industrija ta' tbaħir u rrit li qed tkompli tiġbor din l-informazzjoni. Issa punt li tqajjem Mr. Chabot biex niċċaraw il-konsum tal-kombustibli tal kombustibli eh, fil portijiet meta jkun mm, mm, marbut eh, huma inklużi. U l-aħħar mistoqsija eh, hemm l-Spirit Action ukoll hija ta' interess kbir għal ħafna stati membri U aħna il-ġimma diħla għanna laqa importanti fl-IMO fl-Londra. U fl-aħħar drabi il-pozizjoni tappoġġa il-miżuri ta' dawn l-speed measures anzi huma importanti mhux biss daw imma kwalunkwe miżuri li jistgħu naqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra. Grazzi. Thank you. Back to the rapporteur. Issa naddi l-kelma rapporter biex nalqu dan id-dibattitu. Grazzi ħafna u grazzi li kulħadd tal kontribuzzjonijiet tagħhom. Jiena nixtieq fil-fatt nitkellem fuq xi punti f'dan l-aħħar eh, konklużjoni. Isur Lize, ovvjament, Iva, irridu naħdu miżuri mhux diskriminatorji minn rebdu dubju dwar dan. Assolutament ma nistawx napplikaw miżuri għal ċertu eh, sidin ta' bastimenti u mhux oħrajn, ovvjament dawn irridu japplikaw għal kulħadd, kulħadd irid jikkonforma ma' dawn ir-regoli. U kuntenta ħafna li ħafna minnkom għajmu punt, il-punt li verament irridu naħdbu biex innaqsu l-emissjonijiet u mhux sempliċement nodduhom l-emissjonijiet. Għalek jina naqra dizappuntata li il-Kummissjoni għalet u koll li fl vi aħna rridu aħna obbligati noddu biss l-emissjonijiet għaliex l vi jgħid li dan huwa l-ewwel pass u fil-premessi hemm eh, taħdidiet biex innaqsu dawn l-emissjonijiet u aktar minn 11 sena ilu kellna kriżi finanzjarja fl-Ewropa u aħna għamilna ħafna affarijiet warrabna ħafna regoli biex nippruvaw insalvaw is-sistema finanzjarja tagħna u jiddiżappuntani li mhuwiex possibbli li nsalvaw is-sistema tal-klima tagħna billi nagħmlu stess ħaġa Għaliex xaqqas biss qed naqbżu l-awtoritajiet tagħna, imma qegħdin impoġġu biċċa leġiżlazzjoni f'biċċa oħra ta' leġiżlazzjoni biex inkunu nistgħu nieħdu l-opportunità biex nagħmlu xi ħaġa dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet minn issa. Issa dwar l-evalwazzjoni tal-impatt huwa minnu li l-evalwazzjoni tal-impatt diġà għandha ftit snin fuqha, imma ħarisna leja u l-evalwazzjoni tal-impatt tindirizza firxa tal-prezz tal-ITS u il-prezz tal-ITS kif inu issa huwa fil-firxa tajba għalhekk nistgħu nużaw din l-evalwazzjoni tal-impatt u nieħdu dawn ir-riżultati għaliex ma nbidel xejn fuq il-firxa tal-prezz tal-ITS. U l-Kommissjoni nifissa skopriet li l-ispiża ta' pereżempju e, kilogramma ta' banana tiżdied binqas minn ċentesmu. Jiġifieri ma naħsibx li dan ħajkollu impatt daqshekk kbir fuq il-konsumaturi jew inkella fuq li nkunu nistaw imbidlu minn eh, dbaħir għal trasport bil-toro minħabba differenza fil-prezzijiet. Mm, Nasib dan ħajiswa ħafna iżjed minn ċentez għal kull kilogramma, ġifiri ma naħsibx li hemm dan il-periklu, issa affarijiet oħra li tqajmu jiena naħseb li l-emissjonijiet fil-portijiet huma kwistjoni importanti immens, speċjalment fil-bliet fej kien hemm proibizzjoni għal karozzi diesel minħabba nitrous oxide, imma ma nbidel xej għaliex il-bastimenti kienu qed inniġsu l-arja. Għalhekk hawnhekk ukoll nirridu naħtfu l-opportunità speċjalment għaliex aħna diġà għandna leġiżlazzjoni vinkolanti għal portijiet li għandhom iwasslu eh, l-elettriku jekk ikun hemm domanda, ġifieri issa fidejna li nipprovdu domanda xekle ma tiġrix. Jekk l-ebda bastiment ma jitlob il-landline electricity, mela għalfej il-port għandu jagħmel dan l-investiment biex jagħti din it-tip ta', eh, ta elettriku. Grazzi u tal-qajmtu l-punt tal-emissjonijiet tal-metanu, kena briefing fuq dan il-biraħ, il-membri tal-Kumitat ITRE, għada miex fl-MRV għalissa ma grazzi tal-qajjem dan il-punt. Issa xaħġi zjed fuq dak li għalet s-sinjura jodi fuq il-mizuri tal-IMO. Jina kont l-IMO f'Londra, jina tkellimt ukoll ma' membri tal-IMO, jew kella li kienu qegħdin jagħmlu studi għall imo Il-IMO hija aġenzija tal-ġus maquda dan huwa minnu, imma għandha ċertu regoli li jiena sorprendewni. Per eżempju, il-ħames stati bandira ewlenin huma responsabbli għal aktar minn 50% tal-merkanzija li tinġar. U għalek dawn huma maġġoranza li timblokka għaliex il-ġar tal-merkanzija hija wkoll parti mis-sistema tal-votazzjoni. U il-ħaġi li dawn il-flag states mbagħad mhumiex preżenti waħedhom madwar l imwejje il-mejda bħala gvernijiet imma jibatu il-kumpaniji ta' reġistrazzjoni Iġviri bażikament l-industrija edha prezenti, għalhekk mhijiex xi ħaġa ta' li tbellaħna li la MO m'amlux miżuri progressivi sissa għax huwa ovvju li l-stati bandiera jgħidu rridu ħafna reġistrazzjoni, ma rridu l-ebda miżuri vinkolanti għal bastimenti għax dan jista' jkollu effett negattiv fuq it-trasport fil-baħar. Għalhekk forsi ċertu affarijiet ma jiġux eh, trasportati minn l-Amerika tisfel għall-Ewropa, għalhekk ma joħorġux miżuri progressivi u jiena eh, kuntenta ħafna li eh, l-Unjoni Ewropea tkun favur l-speed reaction għaliex bħalma semma l-speed eh, tnaqis anzi, tnaqis tal-veloċità għaliex din hija responsabbli mhux biex għat-tniġis imma anke għat-tniġis tal-istorbju. u għalhekk prudenti li ninkludu dan fl-MRV U jina nishtiq nara miri tal-effiċenza aktar vinkolanti, per eżempju, palma ġi propost mill-Lussemburgu aktar kmieni din is-sena fejn huma qalu aħna għanna din il-mira tal-IMO ta' tnaqis ta' 40% sal-2030 għalfejn ma namluwix bħala liġi di bħalma l-IMO il-suġġeraw huma stess. Issa l-aħħar punt jiena tkellimt ma' numru ta' sidin ta' bastimenti fl-aħħar ġimgħat wara li jiena ġejt maħtura bħala rapporter anke meta mort Rotterdam il-ġimgħa li għaddiet waqt il-fact-finding mission tal-Green Week u il-sidin tal-bastimenti għaluli li aħna issa implementajnija il-MR, sistema tal mrvx għax rridu nirrapportaw u maħna naraw lebda problema li nirrapportaw parametru li xorta li nafuħ. Għax ovvjament huma jafu kemm għandhom faham abbord. Anzi merkanzija, e, huma e, ikun jafu. U għallaqas, u din mish problema għal-jom, għallaqas u ma ek għaluli, mela grazzi ħafna ta' din il-diskussjoni għet nistanna bil-ħerqa li infassa l-rapport. U għet nistenna bil ħer għal emendi li ħajaslu minn għandkom jien nkun kontenta jekk intom tappoġġaw il-miżuri kollha li għadna kif sibna flimkien u l-nishtiqu naraw f'dan il-rapport flimkien. Grazzi. Thank you. Can applaud if you like. <laughs> okay, so it was the very first debate. Uh, Tajb, mela dan kien l ewel dibattitu fuq dan il-sujġet. għanna l-konsiderazzjoni fuq l-abbozz tar-rapport fi frar u għanna emendi, l-skadenzi ta' emendi eh, f'Marzu u il-votazzjoni fl-envi ħassir f'Mejju. Mela issa nistaw naddu għas suġġett liħor, iġviri il-kummerċ illegali, kumpaniji li kummerċaw mod illegali l-annimali fl-Unjoni Ewropea. Mela ħanaddi il-kelma l-rappresentant tal-PPE biex nibdew minn hemm. Grazzi ħafna, Sur President, jina ħana għamil għal-mutijaj biex nitkellem fil-qosor għax jina naf li għanna ċerimonja sinar u li rridu namluha. Il-Parlament Ewropew għamil ħafna xogħol għall-annimali, favur l-annimali Ewropej, ma ovvjament għatem ħafna affarijiet li jistaw jittjibu, dejjem hemm iżjed xwieħed jista' jagħmel. Fl-Unjoni Ewropea hemm kummerċ illegali ta' skala kbira għal dawk li huma l-annimali domestiċi. U dan il-kummerċ ħafna drabi jista' jwassal ħafna flus, jista' jagħmel ħafna flus. Hemm differenzi bejn stati membri għal dak li huma l-standards tal-benessri tal-annimali u dan iwassal għal differenzi fil-prezzijiet. U din ovvjament hija opportunità għal ċertu kummerċanti eh, li eh, jaħdmu b'mod illegali l-annimali jiġu trasportati fl-istati membri. U kultant il-tates u il-klib Eh, jispiċaw jaddu minn esperjenzi koro ħafna. Jina rajt uħut minn dawn l-operazzjonijiet u grazzi għal ġurnalisti investigativi jina naf li dinja xaħġa li fil-fat tisseħ f'ħafna stati membri. U rizoluzzjoni tirreferi mhux biss għal kundizzjonijiet tal-lejxin kif ukoll tal-benessri ta' dawn l-annimali, ta' dawn l-annimali domestiċi, imma tirreferi ukoll għal effett negattiv fuq il-mod kif jaħdem is-suq intern jirreferi wkoll għal protezzjoni tal-konsumaturi, eh, il-telf mitħul mit-taxxa, kif ukoll effetti oħra negattivi ta' dawn l-attivitajiet. Sfortunatament, in-nies ħafna drabi ma tantx ikunu jafu xet jiġri mm, jiġrilhom dawn l-annimali domestiċi fl-Unjoni Ewropea, għalhekk hemm bżonn li nieħdu l-ewwel pass sabiex inkunu nistgħu nirreġistraw il-klieb u l-qtates. U din hija xi ħaġa meħtieġa għal kontroll sussegwenti kif ukoll għall-infurzar. Lan tal-proposta hija sabiex nitolbu lill eh, Unjoni Ewropea bċertu urġenza permezz tal-atti delegati u setat sabiex jippreżentaw proposta għal metodi li permezz tagħhom il-klib u l-qtates ikunu jistgħu jiġu reġistrati u identifikati fil-databases tal-istati membri u importanti immens li dawn id-databases ikunu interoperabbli kif ukoll għandhom ikunu interoperabbli għal dak li huwa il-passaport tal-annimali u reġistrazzjonijiet tal-annimali u sistemi differenti jridu jkunu jistgħu jaħdmu pizzew bejniethom. Issa jiena nixtieq nipproponi xi emendi e, u jiena nittama li nkunu nistgħu nużaw dan biex nagħmlu xi ħaġa propju għall-annimali tal-Ewropa. għal snd Svispolek. Grazzi ħafna sur President kollegi, il-protezzjoni tas su intern tal-Unjoni Ewropea u drittijiet tal-konsumaturi kontra l-implikazzjonijiet negativi eh, fil-kummerċ ta' dawn it-tip ta' animali domestiċi u l ta' tagħhom għandha tkun waħda mill-prioritajiet tagħna. il mozzjon la bozz ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni hija komprensiva aħna nitolbu li konna regoli aktar stretti fuq l-identifikazzjoni u r reġistrazzjoni ta' u ta' biex niġġieldu dan il-kummerċ illegali nazzjonali il-proċess għall identifikazzjoni u reġistrazzjoni li tkun interkonnessa bejn l-istati membri. Aħna nitolbu sabiex ikun hemm ukoll enfasi fuq il-kummerċ online ta' dawn l-annimali għaliex huwa madwar 80% tal-kummerċ illegali kollu kemmu. Aħna nistgħu naraw sejħa sħiħa mill-Kummissjoni sabiex tagħmel pjan ta' azzjoni transkonfinali eh, f'dan il-kummerċ illegali tal-annimali domestiċi Għanna bżon ta' kooperazzjoni aħjar transkonfinali bejn l-infurzar tal-liġi kif ukoll ikun hemm rekwiżiti aħjar għal benessri u s-saħħa tal-annimali għandna bżonn ta' taħriġ għall awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi kif ukoll aktar kuxenza għal xerreja potenzjali ħan ippreżenta mozzjoni għal riżoluzzjoni sabiex insaħħuha aħna qed naraw li hemm bżonn li l-istati membri kollhom biżejjed riżorsi għal dawn l-azzjonijiet. Kif ukoll hemm bżonn li jkun hemm skadenzi aktar stretti għal kummissjoni sabiex tadotta miżuri komprensivi fl-opinjoni tagħna pjattaformi online għal beħ ta' dawn l-annimali domestiċi irrit ikollhom rekwiżiti ta' reġistrazzjoni aktar stretti. Iġviri rridu insaħħu l-protezzjoni ta' drittijiet tal-annimali tal u l-benessri tagħhom, grazzi. Grazzi għal Renew, Martin Washik. Grazzi ħafna, Sur President għalija dan huwa punt speċjali ħafna għaliex eh, fis-snin ta' qabel il-mandat tiegħi jina kon naħdem propju fuq suġġett li kien jindirizza dan il-punt. Jina ġej minn pajis li sfortunatament huwa l-ikbar sors tal-kummerċ tal-ġriwi. tal kummerċ tal ġriwi U jina kuntent li qed namlu segwitu fuq din il-kwistjoni u nittama li fl-aħħar il-Kummissjoni u l-Stati membri ħaj indirizzaw dan il-punt fl-aħħar għaliex hawnhekk maħniex qed nitkellmu biss fuq il benestri tal-annimali għalkemm eh, hemm it tbatija ta' dawn l-annimali li qegħdin ibatu, eh, qed nitkellmu wkoll fuq is-saħħa tal-bnedmin, l-istat ta' dritt, il-kriminalità. Għaliex il-, -kriminalità, kummerċ illegali ta' dawn l-annimali huwa wkoll parti mill-kriminalità organizzata l ma mux l-inqas u dwar il-suq waħdin digitali u kol għalix il-pjattaformi online għandhom parti sinifikanti immens f'dan it-tip ta' kummerċ ta' annimali. Maħni xet nitkelmu fuq eh, il-ħwienet tal-annimali jew inkella li wieħed ibbiħħom b'xi mod ieħor imma anka online u l-internet huwa għodda nistgħu implementawa mod tajjeb li kiku jkonna jekk jkonna eh, implementazzjoni tajba tal-liġi fuq is-saħħa tal tal-annimali. Kif ukoll dan jorbot mal pjattaformi online u jekk irnexxilna nagħmlu dan inkunu nistgħu nilliminaw din il-kummerċ illegali eh, b'mod sinifikanti mingħajr piżijiet eh, amministrattivi għaliex hemm sistemi eżistenti għalhekk jiena nittama li dawn il-mistoqsijiet ħajaddu u naraw mhux biss tweġibiet imma anka azzjonijiet konkreti kemm min-naħa tal-Kummissjoni kif ukoll min-naħa tal-Stati membri. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Phillips, il-trobija tal-klipu tal-tates hija xi ħaġa l-qedda tiżdied Eh, u miex regolata diġa hemm madwar 60 miljun klip u 64 miljun tatis fl-Europa, fl-Unjoni Ewropea. Imma kemm huma fil-fatt eh, korretti dawn l-istimi, Sissa ma nafuhomx għaliex m'għandniex sistema ta' identifikazzjoni u reġistrazzjoni m'għandniex interoperabilità bejn databases reġjonali u nazzjonali kif ukoll hemm nuqqas ta' rekwiziti mandatorji għal reġistrazzjoni tal-annimali domestiċi. Dan il-nuqqas ta' supervizjoni għet wassal għal bejjija u eh, dawk li jrabbu l-annimali fuq livell illegali u qed iwassal għal eh, riskju mhux biss għal l-annimali mibjua imma hija eh, teddida anka għal saħħa pubblika il-protezzjoni tal-konsumaturi, il-ġestjoni tal-annimali eh, nikunu fit-toroq eh, u is-saħħa tal-bnedmin. Jina nishtiq nħedġeċ lill-Kummissjoni sabiex toħroġ bi proposta għal sistema ta' reġistrazzjoni kompatibli E, u interkonnessa ma parti dan nixtieq immorru anka lilin. Aħna rridu li kunem identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta' tates u klieb mandatori li jsiru mill-bejja qabel ma e, ma jkunem it-trasferiment tas sieda ta' l-annimal għall ewwel darba kif ukoll rrid ikun hemm rekwiżiti aktar sodi dwar ir-reġistrazzjoni ta' dan it-tip ta' kummerċ ta' l-annimali nispera naħdem fl-imkien mal-gruppi oħra sabiex insaħħu dan it-tip ta' leġislazzjoni aktar. Grazzi, sa' Annika Bruna għal-ID. Le traffic d'animaux de compagnie. Il-kommerċ u traffikar tal-annimali ta' kumpanija fl-Ewropa għandu konsegwenzi negattivi għal kulħadd, konsegwenzi drammatiċi għall-annimali li eh, jitrabew u jiġu trasportati f'kundizzjonijiet verament korroħ. Konsegwenzi fuq is-saħħa għaliex eh, jinfirex anki il-mart minħabba fek aħna qed ngħidu illi dan il-traffiku huwa ħażin anki meta jkun legali l-kummerċ transkonfinali tal-annimali tal-kumpanija u dumping tal-annimali fejn il-prezz u anki il-prezz tal-trobbija dejjem e- qiegħed jonqos u dan għad detriment tal-annimali il-kawza ta' dan it-traffikar tal-annimali huwa essenzjalment marbuta mal-falsifikar tal-passaporti. Il-kontrolli ta' dawn il-passaporti u il dawk li falsifikawhom irridu nieħdu azzjoni kontra tagħhom batem dawk li rabbu l-annimali li mumiex professjonali jamlu verament trobbija tal-massa fl-ħarnet irridu niprojbixxu il-bejħ online ta' annimali il-beħ tal-animali online għandha tkun għandu jsir biss minn nies professjonisti u dan jrid ikun verament f'qafas illi jkun uh, ikkontrollat b'mod stret ħafna. President u Senjuri. il-grupp TI jilqa dan l-abbozza mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq il-kummerċ illegali ta' annimali tal-kumpanija. Il-LCA eh, prezenta din il-mozzjoni f'jannar ta' sena li għaddiet imma sfortunatament qatt ma votajna fuqa jien issa kontenta illi se nkunu nistgħu nkomplu naħdmu fuq dan is-suġġett waqt dan il-mandat u nittama li konna eh, eh, iktar suċċess mill nkunu aktar effettivi milli kien il-Parlament ta' qabilna nuqqas ta' regolamentazzjoni joħloq ħafna komplikazzjonijiet u eh, ħafna tbatija għall-annimali. Il-beħ tal-annimali fuq l-internet jagħmel ħsara lil funzjonament tas-suq intern, jintilfu t-taxxi, tinħoloq kompetizzjoni zlejali u ħafna regoli u regolamenti jiġu miksura. Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiġbor ħafna mill-paragrafi illi uh, konna eh, proponejna aħna fil-dokument tal-2018 u għanna nizgurraw li, li jġu adottati atti delegati li permettu sistemi dettaljati u kompatibli għall-identifikazzjoni ta' klipotates taqtes permezz tal-użu ta' databases tal-istati membri u pjanijiet ta' azzjoni intersettorjali bejn l-istati membri. Hemm bżonn ukoll illi ikun hemm sanzjonijiet u uh, penali aktar ħorox rridu wkoll niżguraw li jkun hemm skambju tal-aħjar prattiki bejn l-istati membri nasen ressaq xi emendi dan huwa suġġett verament tal-qalbi u nixtieq illi dan id-dokument ikun tal-ogħla kwalità possibbli. Jiena ħerqana li nikkopera mal-co-rapporters kollha. Grazzi. Thank you. Uh, for the gwe? al e. L-Onorevoli Azekamp. Grazzi ħafna. padrogi u eh, l-armi, il-traffikar ta' animali domestiċi, hija fost l-aktar attivitajiet li jirrendu fl-Ewropa. Jiena hawnhekk irrid nitkellem dwar dan is-suġġett u dwar il-traffikar tal-ġriewi dawna eh, jiġu importati b'mod illegali, eh, trattament ħażin, ħafna minnhom eh, ikunu morda, imutu Eh, għaliex jittieħdu kmini wis minn ma ommom, jiġu separati minn ma l-ommijiet tagħhom, ħafna minnhom jinbijaw eh, fuq l-internet eh, u jinbijaw fil-Olanda, dawn ma jitlaqmux. Umbat, dan iwassal għal problemi ta' per eżempju kontaminazzjoni anki mis-sieda ta' dawn l-annimali, per eżempju bir-rabies u e, martiħor li jittieħed mill-annimali. Hemm e, regolament Ewropew illi l-annimali irid ikollhom passaport meta jiġu trasportati imma ħafna drabi dawn ikunu falsifikati u l-informazzjoni li jkun fihom e, ma tkunx affidabbli fl-Ewropa bżonn li jkollna rekwiżiti minimi bħal għal dak l-informazzjoni li jkun hemm fuq iċ-ċip Fu eh, min ikun rabbihom, min ikun eh, esportom, min ikun qed etc. eċetera, sabiex l-istati membri kollom informazzjoni dwar minn fejn ġejjin dawn l-annimali u jkun jistgħu jaraw ukoll kif qed jiġu trattati, pereżempju eh, kif qed jiġu fi Spanja Jiena mhux eh, se noqgħod nispjegalkom fid-dettall il-ħruxija tal-trattament li jirċivu dawn l-annimali, però tistgħu taraw li dawn il-klieb partikolari galgo ibatu ħafna ħafna. Sempliċement għal pjaċir tal-kaċċaturi u ħafna drabi eh, il- ma jkunx hemm informazzjoni dwar dawn l-affarijiet għalhekk jekk ikun ikonna skambju ta' informazzjoni nistgħu insolvu din il-problema. U eh, hemm bżonn ukoll illi s-servizzi ta' detezzjoni ikunu jistgħu verament ikunu jafu minn fejn ġejjin dawn l-ġriewi irridu niġġieldu kontra dan il-traffikar li huwa sors ta' dbatija enormi għall-annimali u nistgħu nevitaw ukoll illi jinferex ħafna mart. Grazzi. Thank you. So we don't have time for Mella sfortunatament ma nixħin għal-kaċ għaj, għallek issa nati il-kelma li rappresentant tal-Komissjoni minn Diġi Santi għal 3 minuti. Grazzi ħafna sur President il-Barn of Senar it-tajjeb il-kulħat u uh, se nibtrova nżom fil-qosor kemm jista' jkun jiena kuntenta li qed hawnhekk inkellimkom dwar dak li qed jagħmel DJ Santef dan il-qasam tant importanti. Se nibda permezz ta' latti leġislattivi intom Eh, għeddin tajdu li jemżon ta' eżerċizzju ta' rifit fuq dak kolli għandu xaqsam mal kwistjoni ta' saħħa tal-annimali u ta' klib direttiva 92-65 dwar il-moviment kummerċali tal-annimali għed tiġi mħasra u eh, Eh, sostituita mill-liġi dwar is-saħħa tal-annimali mill-1 eh, ta' jannar tal-2021, ir-regolament 576 tal-2013 li wkoll qed eh, jitħassar jiġi sostituit mill-liġi dwar saħħa tal-annimali u tibqa' tapplika sa April ta' l-2026 bħala miżura ta' tranzizzjoni. Għalhekk il-talba li qed jagħmel il-, il il-rifit il-Parlament Ewropew huwa għal-regolament 29 ta' sbarra 65 u mhux għal 576 sbarra 2013 għalix di kienet il-deċizjoni tal-kolleġislaturi meta abbozzaw il-liġi dwar is-saħħa tal-annimali x'inhuma l-elementi prinċipali tal-liġi l-ġdida u l-atti delegati relatati li se jkunu applikabli minn April tal-2021. Jiena nixtieq insemmilkom sensiela ta' elementi illi żgur se jkunu utli. Nibda billi ngħidilkom li l-liġi dwar saħa saħħa tal-annimali tistipola reġistrazzjoni obbligatorja ta' dawk l-istabbilimenti li jinkludu wkoll l-istabbilimenti fejn trobbew l-annimali u l-kleb frabta ma l-atti delegati fuq reġistrazzjoni traċabilità taġġorna u daħal elementi ġodda bħal per eżempju reġistrazzjoni obbligatorja ta' trasportaturi li huma voluti fit trasportazzjoni ta' klieb u qtates bejn l-istati membri u anke bejn l-istati membri u pajjiżi terzi għanna obbligu ta' approvazzjoni ta' shelters u ċentri ta' assemblaċ Eh, minn fejn dawk l-annimali imbagħad jintbagħtu lejn stat membru ieħor u eh, hemm obbligu li jeżisti diġà għal l-identifikazzjoni ta' dawn l-annimali ta' kumpanija meta dawn jiġu trasportati bejn l-istati membri. Hemm bosta dispożizzjoni ġodda sabiex titjieb ir-reġistrazzjoni, l-identifikazzjoni u traċċabilità ta' dawn l-annimali domestiċi. Dan jinkludi wkoll ir-reġistrazzjoni tal-ekim sejħa il-Papi Meals kif inkluż fl-abbozza riżoluzzjoni tagħkom u anke dawk li rabu dawn l-annimali. Il-Parlament Ewropew qed jitlobna biex infasslu għad-delegat ġdid bi proposta għal dettal u għal sistemi kompatibli u dettaljati mezzi ta' identifikazzjoni u reġistrazzjoni fil-bażijiet ta' data tal-istati membri li għandhom ikunu interkonnessi. Qabel ma nieħdu miżura ta' dan it-tip se eh, se jkun hemm bżonn ta' evalwazzjoni tal-impatt u anke biex naraw jekk hemmx valur miżjud tal-sistema ta' dan it-tip biex nikkontrollaw il-kommerċ illegali tal-tates u l-klib. Bħalissa qed nifokaw fuq l-iżvilupp ta' latti ewlenin taħt il-liġi dwar is-saħħa tal-annimali nessenzjali għall-implementazzjoni tagħha. Frabta ma' l-infurzar mbagħad li jissemma wkoll eh, jiena kuntenta li nista' ngħidilkom li qegħdin naħdmu mill-qrib mal-istati membri u partijiet konċernati oħrajn bosta oqsma. Nibda billi nirreferi għal regolament tal-kontroll uffiċjali għal pjan koordinat ta' kontroll li nedejna fl-2018 fir rigward tal-beħ online ta' klip tates. Dan il-pjan kellu dan l-anijiet bli forse tista' tikkonkludi jekk joġbok. Mela jiena kont qed nirreferi għall infurzar eh, Il-ħin qiegħed tjafas għalhekk forsi tista' tikkonkludi. Grazzi President, mela jiena nikkonkludi illi aħna diġa proponina sensiela ta' miżuri f'dan il-kontest il tal-liġi dwar saħħa tal-annimali qegħdin naħdmu mill-qrib mal-istati membri sabiex intejbu u nsaħħu l-infurzar mhux biss taħt ir-regolamenti uffiċjali dwar il-kontroll imma anki fil-kuntest tal-pjattaforma dwar benesseri tal-annimali u anki taħriġ u kooperazzjoni mal-istati membri diġa' ilna naħdmu mill-2013 fil-kuntest ta' taħriġ aħjar għal ikkel aktar sikur li organizzajna 36 eh, seminar. Tajjeb, Uh, the oral uh, uh, the votes sorry will be this afternoon on the oral question and then on the resolution the deadline for Mela rizoluzzjoni li skadenza l-emendi 12 ta' novembru fil-11 ta' fil filgħodu u l-vot femvi se jkun f'jannar u fil-plenarja biex nikkonfermaw dan un-bat fi frar. Issa għanna l-ċerimonja, l-rizoluzzjoni dwar il-trasformazzjoni digitali fil- So, digitali sabiex ikonna soċjetà aktar b'saħħitha jiena nagħti l kelma lis sur Onkovitz għal PPE. President, għamnek qed nitkellmu dwar is-suq uniku digitali, il-promozzjoni tas-saħħa, is-saħħa tal- popolazzjoni, aċċess indaqs għal servizzi ta' kura tas-saħħa u użu xieraq ta' possibilitajiet digitali. Issa rridu naraw kif biħsieba tiġġestixxi it-trasformazzjoni diġitali għas servizzi tal-kura tas-saħħa. Dana din mhix innovazzjoni kemm biex ikun hemm innovazzjoni, qed nitkellmu dwar kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u reġuni, kooperazzjoni mal-iskejjel u nuru x'inhu il-valur miżjud kif ukoll intejbu l-organizzazzjoni tax-xogħol. Grazzi. Jena kemrit niskuza ruħi ma' Sinjura Evi għalix eh, insejt eh, natik il-kelma fil-dibattitu ta' qabel. Skużani ma konċ fuq il-lista tijaj. Issa l-ura għal dan is suġġett issa għal snd Senjura Sadas. Grazzi ħafna. Palissa il sistema il sistemi tal-kura tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea qed jiffaċċjaw ħafna sfidi serji din fazi ta' eh, transizjoni epidemiologika fejn in-nies qed jgħixu aktar fit-tul u l-kawża tal-imwiet u l-mart li ma jittieħedx. Dinja ta' sfida, sistemi tal-kura tas-saħħa u hemm bżonn ta' soluzzjoni diġitali li promovu s-saħħa, jippremjevu jilqaw kontra il-mart u jista' jindirizza il-problemi tal-persuni morda it-trasformazzjoni digitali importanti ma l-implementazzjoni u l-użu Eh, tal-saħħa digitali hija differenti minn stat membru għall ieħor għalhekk mhux iċ-ċittadini kollha għandhom qed igawdu jibbenefikaw mis-suq intern digitali. Irridu nindirizz nimplementaw politiki biex eh, naraw eh, x'illi huma t-tedidiet tas-saħħa pubblika il-sigurtà ċibernetika trid sabiex ma jkunx hemm ksur ta' privatezza u użu mhux awtorizzat ta' data u importanti li nimonitoraw l-implementazzjoni tal-GDPR kooperazzjoni bejn l-istati membri għal l-interoperabilità ta' sistemi u reġistri u sim ta' pratiki tajbin huma meħtieġa anki taħriġ tal-forza tal-ħaddiema sabiex ikollhom il-kompetenzi meħtieġa għat trasformazzjoni digitali. Fl-aħħar net, lodot għal kura tas saħħa digitali jistaw jenuna biex intejbu il-servizzi tal-kura tas saħħa nejnu li ċittadini uh, sabiex nipromuovu uh, eh, drawiet favur is-saħħa hemm bżonn illi ikunem aċċessibilità sikura u aħna għandna rakkomandazzjonijiet li għandhom ikunu inklużi fil-European Health Data Space. Grazzi. Grazzi, President, din hija t-tieni darba li qegħdin eżaminaw din ir-riżoluzzjoni konna naħdimna fuq madwar sena ilu un mbagħad l-elezzjonijiet ma permettunniex li nivvotaw fil-plenarja għalek eh, il-messagġ tagħna għadu l-istess, bżonn li ikonna strateġija Ewropea biex nakkompanjaw il-trasformazzjoni digitali tal-kura tas-saħħa. Nafu xi jfisser dan kollu għal dak li jagħtu dawn is-servizzi tal-kura, pereżempju it-teħid mod regolari tal-mediċini, illi ikunu nafu eżattament fejn edin il-pazjenti illi għandhom ċertu marti, ġifiri il-possibilitajiet huma kważi infiniti għal kondizjoni illi nħarsu ċerti prinċipji illi jibqabla mit-tifsa. U fuq dan irrid nisħaq bħalissa għalhekk il-proposti tal-Kummissjoni mixin fid-direzzjoni tajba fir-riżoluzzjoni tagħna aħna ridna nisqu fuq tliet punti li huma essenzjali għalina bżonn li s-sistemi online kollha jissodisfaw l-ola livelli ta' sigurtà informatika. Fuq dana ma nistgħux nkunu laxki tieni net irridu nippromovu s-sistema Eh, jekk ikonna sistema Ewropea rridu rridu ikun hemm kooperazzjoni bejn l-istati membri u anki l-interoperabilità ta' data sabiex ikun hemm armonizzazzjoni tal-forma tal kollha u t-tielet ħaġa u din hija importanti ħafna it-taħriġ, taħriġ inizjali u taħriġ li jkompli tal-utenti kollha, jiġifieri tobba, l-infermiera, l-ispiżjara, eċċetera, jkunu jafu kif jużawhom dawn l-odot u l-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid Eh, hemm bżonn li nibdew riflessjoni Ewropea fuq id-dimensjoni etika ta' din ir-rivoluzzjoni diġitali tal-kura tas-saħħa, saħansitra l-algoritmi jistaw jieħdu dawn id-deċiżjonijiet mingħajr intervent uman odda li qed tintuża fl-Istati Uniti biex ikunu nafu min għandu bżonn jingħata priorità bħala pazjent anke il-problema mhijiex propju fl-algoritmu ma fil data illi jiddaħħal fija il-pazjenti qed ikunu dejjem aktar eżiġenti fuq il-kwalità tal-kura tas-saħħa li tingħat lilhom, aħna għandna din il-possibilità li nifaċilitaw l-aċċess tagħhom għall-kura tas-saħħa illi ntejbu il-kwalità tal-ħajja anki ta' tmim tal-ħajja fis-sigurtà sħiħa dawn l-elementi jiserħu fuq xulxin u Aħna hekk qegħdin nitolbu u ek qegħdin nirrepetu wkoll fir-riżoluzzjoni tagħna. Grazzi. Grazzi. Issa Signora Auken. Eh, eh, Aktiv debat i Danmark om... Mela, aħna eh, kena, anzi, għet ikonna attività u diskussjoni attiva ħafna fid danimarka jina nishti nifoka fuq l-aspetti problematiċi ta' dan is suġġett għaliex għanna ħafna dak li jena sejjaħ l-liberalizmu tal-magni il-nis jemnu illi memx limitu għal dak li aħna nistaw namlu mem riski u kol. Per eżempju, eh, aħna irridu illi ma jkunx hemm tobba illi jittrattaw il-pazjenti di mhijiex idea tajba, jista' jsiru ħafna affarijiet, però il-kuntatt bejn it-tobba u l-pazjenti huwa verament importanti, anzi essenzjali u nix inneħħu dan il-kuntat sempliciment għax irridu nifrankaw il-flus. Parra minn hekk ukoll hemm livell oli ta' il-litterizmu digitali u dana uh, eh, provaħ u koll l-OECD anki fil-pajizi sinjuri u sviluppati mux bis fil-tile dinja ħafna nis ma jafux kif jużawhom dawn l-odot u din mish kwestjoni ta' anzjani jew zaza kwestjoni ta' klassijiet soċjali li għandhom aċċess differenti għal soluzzjoni digitali għalhekk hemm bżonn ta' aktar talim sabiex ċittadini normali jistaw ikunu jafu dwarhom dawn l-affarijiet u jitalmu jużawhom. Rridu niżguraw ukoll illi il-GDPR tkun qed tiġi implementata bisħieħ. U għadna l-bot ħafna minn din is-sitwazzjoni Ġifiri, hemm riskju li meta nitkellmu fuq il-GDPR, eh, kun qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li għadhom mhux qed isiru fir-realtà. Irridu nkunu ferm aktar ambizzjużi. U biex nikkonkludi rrid namlikom twissija wkoll il-data dwar is-saħħa hija l-iktar data li għandha valur f'din id-dinja kapitalista li ngħixu fiha qiegħda tinfirex eh, Eh, kollu meta għanna najdu li kull tip ta' data dwar is-saħħa għandha tkun armonizzata u maħżuna, jekk aħna nemnu illi dan huwa biss għal kura tas-saħħa biss mela qegħdin eh, eh, qegħdin noħolmu għax xej ma jsir għal xejn, ħafna minna li naħdmu blabs u soluzzjoni digitali u naraw x'tip ta' flus u voluti fil-kummerċ ta' data nafu eh, li di mhix biss kwestjoni illi sistemi tal-kura tas-saħħa tagħna u l-isparijiet tagħna iktar sikuri u effiċenti. Grazzi, però dan it-test hemm bżonn li jissaħħaħ eh, u ma rridux nkunu ta' sabajna fħalna. Grazzi. No speaker for ID, uh, eh, for ECR, għal-sijar Jana Kons Minska. Jena ismi Kopċinska. Din eh, teknoloġija ħad tkun parti mis-sistema tal-kura tas-saħħa tagħna kemm fl-istati membri kif ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea sistemi tal-kura ta' saħħa tal-Unjoni għandhom sfidi kbar bħalissa. Mistaqsija hija. U għazmin nitkellmu dwar aċċess għad-data digitali. Ussa, Iva, naħseb li wasal il-waqt nitkellmu fuq dan is-suġġett. Jiena nappoġġa bisħieħ kull miżura li tippermetti aċċess sikur għad-data. Imma wkoll nixtieq nara illi jkun hemm kwalità ogħla tad-data. Biex inkunu nistgħu niksbu kura aħjar għal pazjent u ntejbu il sitwazzjoni taċ ċittadin. U illi wkoll ikonna approċċ għabbażi tal-pazjent. hemm ħafna liġi tisir fuq livell tal-Unjoni u issa nappoġġa it-tekst ta' riżoluzzjoni. Nappoġġa dak li qal qalu fuq l-approċċ bażi tal-pazjent u l-approċċ olistiku jidher illi huwa wieħed tajjeb mod partikolari fil-qasam ta' dibattiti kollha li għandhom aċċess għad-data illi jista' jkunu dibattiti emozjonali hemm il-ħna li qed titqajmu fuq iċ-ċiber sikurtà. Di mhix biss kwistjoni tal-pazjent imma fuq id-data kollha fuq l-internet. Li konna s-sistema ta' politika tas saħħa ikun importanti. U u ikun hemm rwol ewlieni għas-sistemi tal-gvern u linji ta' politika tal-gvern u kura tas saħħa Jiena jkollna referenza għal nilqa referenza għal Okayama, dikirazzjoni ta' Okayama. U l-idea ta' mentalità ġdida fis kura tas saħħa li tkun marbuta mal-ispejjeż Paragrafu 16 jirreferi għal rekomandazzjoni ta' WHO. Aċċess għad data hija kwistjoni ewlenija hawnhekk u dan ħaj jeħtieġ diskussjoni eh, diskussjoni partikolari fil-fond. Jieġbok, tista' tikkonkludi? it-trasformazzjoni li aħna qegħdin naraw jeħtieġ illi dawn il-ħaddiema ikollhom il-taħriġ meħtieġ biex ikunu jistgħu jagħmlu tajjeb għal din it-trasformazzjoni diġitali għat-teknoloġiji diġitali. Il-Polonja hija involuta fl-innovazzjoni u taħriġ u u issa qed naraw tobba anki fis-sebejnijiet tagħhom li huma voluti fil-ħruġ ta' preskrizzjoni ta' riċetti red-mod elettroniku mela għandna kellim le naddu l-kummissjoni mal-minuta Mbagħad il-Presidenti u Segretar Ġenerali qegħdin fit-triq tagħhom. Grazzi ħan nipprovanżon fil-qosor per ma nixħin il-Kommissjoni hija marbuta li zomma l-trasformazzjoni diġitali fis-saħħa li hija inklusiva interoperabbli u li titfal pazjent fiċ-ċentru hekk kif hemm imniżel fil-komunikazzjoni sal-2018 fuq it-trasformazzjoni diġitali tas-saħħa tal-kura tas-saħħa fil-qasam diġitali u din il-komunikazzjoni ġieta u l-azzjoni tal-futur ġi strutturat fuq tliet pilastri ewlenin Aċċessa ħija ta' ċittadini biex naċċertaw id-data saħħa ta' data u mbagħad ikollna aċċessa ħija u l-użu ta' data biex nprovovu r-riċerka. Mbagħad iż-kura personalizzata u mbagħad li nsaħħu il-kura tas-saħħa għal servizzi diġitali tas-saħħa. Kummissjoni, ovvjament dan il-qasam tas-saħħa u kura tas-saħħa taħdem bil-qrib mal-istati membri Eh, u rajna progress dan is-setturi. U nafu li hemm kwistjonijiet pendenti u sfidi u nlesti li naħdmu iktar fuq dawn il-kwistjonijiet. Kif edna fil-komunikazzjoni tal-2018 u dan ġie konfermat ukoll mill-mission statement lill-Kummissarju maħtur għal nominat propjament għas-saħħa għal uħadibna lejn il dan l-spazju. Kieġbok tista' tikkonkludi? Għana grazzi. Okay, thank you. We are right on time. Uh, by the way, I'm going to switch to French. Nabdi għal-Franċis. biex nilqa Mr. President, Sira President u Sir Segretarja Ġenerali. F'dak li dik li l-ikbar Komitat tal-Parlament Ewropew. L-iktar ħaġa importanti li nuraw interess ta' dawn il-membri tal leġislatura f'kustjanijiet ambientali, speċjalment emerġenzi klimatiċi u jideri li jintom qed tiġu hawnhekk biex tiffirmaw l-involviment u twettiq tal-Parlament Ewropew għaliex li nitkellmu dwar l-ambjent għal oħrajn importanti nagħmlu l-affarijiet ukoll aħna stess huma importanti wkoll. Aħna wkoll permezz tas-sistemi EMAS nħossu li importanti dak anki nixxinda nagħmlu kollettivament anki s-servizzi. U jekk l-Unjoni Ewropea politikament għat appoġġa u kol u biex terġa tafferma l-involviment tagħha biex ikun hemm iktar involviment klimatiku u anki ekonomija ċirkolari inqas konsum enerġetiku. Aħna wkoll min-naħa tagħna irridu nsaħħu l-għanijiet tagħna biex ikunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal isfidi. Mela naddu minnu fih għasul President. Grazzi, grazzi President. Grazzi kollegi, irridu naħdu eżempju tajjeb Din hija kelma tajba għaliex għandna parlament illi jereġizla għall-oħrajn illi jitlop mġiba tajba u illi aħna jridu nagħtu eżempju tajjeb. Nirringrazzja l-Viċi President Awtela ah, għall-impen tagħhom tafu li f'Diċembru tal-2006 il-Parlament għamil sistema ta' ġestjoni tal-audit ambientali fi tlet osma ta' xogħol u anki fir regolament IMAS u il-reġistrazzjoni attwali tal-Parlament huwa validu sa' Diċembru 2019. Um, Naw kol naħdmu għal tiġdid ta' dan u anki l-audit extern tas sistema EMAS huwa pożittiv ferm. U għalhekk aħna kuntenti ħafna l-Parlament Ewropew kien fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li kienu reġistrat għal EMAS uh, l-2007 u għawnek namlu sistema ta' ġestjoni ambientali li jkunu iktar maturi avanzati fl-istituzzjonijiet Ewropej grazzi għal implementazzjoni tar regolament tu l iktar minn xar snin il-Parlament issa kiseb ħafna riżultati tajbin naqis eh, ta' 37.7 fil-mija tal-emissjonijiet tal-karbonju sal-2018 meta mqabbel mal-2006. Tnaqis tal-konsum tal-dawl u l-gas, elettriku l-gas u użu aħjar tal-enerġija li tiġġedded tnaqis ta' 60% tal konsum tal-karti minn 2006 u żdieda meta 70% tal-rata tal-riċiklar tal-skart. Dawn huma affarijiet importanti ħafna ma nistgħux nieqfu hawnhekk irridu nkomplu nissiltu u flimkien mal-Parlament Ewropew dan il-moment għanna skambju ta' femiet u esperjenzi ma' xi parlamenti nazzjonali illi edin aħna edin nipruvaw naqbdu triq lejn emas. Dan huwa punta referenza għal ħafna stazzjonijiet eh, fuq livell Ewropej u nazzjonali eh, fil-17 ta' settembru tal-2019 Kif tafu l-uffiċċju tal-Presidenza adottaw il-politika l-ġdida eh, tal-Parlament Ewropew Anki biex nżommu reġistrazzjoni ta' EMAS, naturalment l-approċċ ambientali irrid ikun ta' wieħed kostanti, ta' titjib kostanti. Inaseb li bil-politika ambientali l-ġdida il-Parlament eh, ser kollu eh, xprun ġdid għall-innovazzjoni u idejat kreattivi għat-tip ta' prestazzjonijiet ambientali speċjalment għal dak li għedna fil-bidu. Aħna m'għandniex pjaneta ta' seri, eh, pjaneta B u l-ħatrit jaqdi e, sem tijaw. Grazzi tal-impen u grazzi tal-isforz kollu li qegħdin tagħmlu biex tippermettu illi jkun hemm kwalità ambjentali aħjar. Grazzi. Grazie.